Thank you, Mr. Dombrovskis. Now we start the first round of... Grazzi, Sur Dombrovskis. Issa nibdew l-ewwel round ta' ma' għandna il-Burkard Balz fisem il-PPE, il-koordinatur tal-PPE fiħdan il-Komitat Ekon. Grazzi, grazzi President Sur Dobrovskis. Din neħdu gost narawk għal boħra hawnhekk fiħdan il-Komitat tagħna. Fil-pajjiż tiegħek inti ta' bilħa kellek politika ta' riforma li rnexxiet, pajjiżek seta' jisieħeb fil-Munita Unika. Jina stajt insegwi l-iżviluppi fil-Latvja. Inti il-pajjiżek ċaqlaqtu, għaddejtu minn kriżi għal pajjiż b'deficit ta' inqas minn 3% u suq ta' xogħol suq ta' xogħol deċenti. Nittamaw li tuża l-istess enerġija fiż-żona euro, il-mistoqsija tiegħek. X'politika li tirnexxi jista' jkollu fuq livell Ewropew kif nistgħu insaħħu il-qafas tagħna l-munita komuni biex niżguraw li jkollna aktar reġuni kompetittivi? U x'rwol taħseb li għandu l-Bank Ċentrali Ewropew sabiex jintlaħqu dawn il-miri? Grazzi. Onorevoli Balz, grazzi tal-mistoqsija tijak dwar aktar sviluppi ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea u tal-EMU jina nemmen illi jissa edin bil-mod il-mod nitċaqalqu mill-istadju ta' ġustament fiskali li sa' ċertu punt sar, għadu ma sarx għal kollox, għal stadju fej aħna rridu niżguraw tkabbir ekonomiku sostenibli biex dan isir aħna rridu nindirizzaw bosta fatturi u probabbli fi tlet direzzjonijiet ewlenin l-ewwel net riforma strutturali biex insaħħu il-kompetittività ta' kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Istati membri biex insaħħu is-suq uniku f'servizzi ta' setturi, eh, setturi ta' servizzi, suq digitali, suq tal-enerġija, ninvestu fl-innovazzjoni. Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma fost is-setturi tal-linja ta' politika fejn hemm ekonomija oħra li qegħdin jaqbżuna, irridu nindirizzaw l-burokrazija, s-saffi ta' burokrazija l-iktar viżavi l-SMEs, naf li l-kumitat ta'kom hekk qed jipprova jagħmel anke fih dan il-programm Rifet. Irridu investiment u diġa semmejt illi priorità l tal-Komissjoni l-ġdida hija li tħejji pakket ta' investiment ta' 300 biljun euro għat l snin li ġejjin. Aħna irridu wkoll insaħħu il-fiduċja taċ ċittadini tagħna. Irridu nsaħħu in-naħa tal-domanda tal-ekonomija. Dawn l-elementi kollha huma marbuta stabilta' finanzjarja, investiment, domanda u Meta nindirizzaw it-tlet aspetti hekk biss inkunu nistgħu niżguraw tkabbir ekonomiku sostenibbli. Grazzi. Naddi l-kelma l Ferreira, fisem l-SND. In English. Mr. Dombrovskis, as you know, the Euro... Grazie, Sur Dombrovskis, l l-zona euro, partikolarment il-membri tal-nofsenar, għandhom krizi li għatma kienem bħalhom ma jistawx ħorġu minna waħedhom fil-kontest ta' reċessjoni, deflazzjoni u għat oli ħafna. U dan huwa r-riżultat ta' ħafna snin ta' politika ta' austerità blama eh, ta' tip li inti bħala Prim Ministru tal-Latvja applikajt anka f'pajjiżek stess, anka jekk mod differenti u kuntest ħafna ziet favorevoli minn dak li hemm bħalissa. Kif tista' inti tikkonvinċina li inti imbdilt u li inti illum il-ġurnata interpretu ġenwin u impenjat tal-bidla eh, tal-agenda ekonomika li wiet il-President Juncker. Xtib ta' impenji inti les li tiħu għal-ġejjien li qegħdin juruna li inti jekk tiġi konfermat bħala kummissarju minti xatmur lura għal dawn il-passi ta' austerità. U kif tinterpreta l-qsim ta' kompetenzi bejnietek u eh, il-kandidat bħala kummissarju Pier Moscovici. Grazie. Okay, uh, uh, dear Ms Ferreira, thank you for this question. Onorevoli Ferreira, grazie għal-mistoqsija tijak. Tlet mistoqsijiet għoddejt jena, u għalek għan zom tassew fil-qosor u għan uġbek fuq tlet aspetti. Id-direzzjoni ġenerali tal-ħidma tal-Komissjoni kif ġimis fuq u koll l-impenji jena provajt nitkellem dwarhom u nsemmihom u nisħaq dwarhom fil-kummenti ta' introduzzjoni naqbel mal l-approċ tal-President elett Juncker irridu insaħħu id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea. Meta ndirizzaw il-politika ekonomika u finanzjarja irridu nqisu bisħieħ il-konsegwenzi soċjali u ta' impjik jiena lest li naħdem f'din id-direzzjoni għalija dan huwa l kompitu tiegħi. Meta nagħmel hekk jiena ħanaħdem naħdem f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissarju nominat Moskovisi u kol il-Kummissarju nominat Marian Tyson. Ħalli, il-kwistjonijiet ekonomiċi u soċjali ikunu f'koordinazzjoni mill-qrib bejnietom. Dwar il-mod ta' kif naħdmu nafu din dinja proposta ġdida tal-President Elet Juncker biex il-Viċi Presidenti ikollhom ruol ta' koordinazzjoni ma jidher biċ-ċar għaliex din għalina hija ħidma kolleġġali mhix ħidma jew struttura subordinata. Diġà semmejna dan mal-Komissarju nominat Moskovisi. Aħna nemmen, jina nemmen li aħna nistaw iva dan il-metodu inħadmu u dan ma jimplikax li ħaj jiprova, niprovaw namlu xi ġestjoni mikro tal-ħidma tal-Komissjoni. tal ħidma tal tal ħidma tal komissjoni Il-Viċi President ir wol tiegħu huwa li jkoordina dawk l-aspetti ekonomiċi u soċjali u jara li kollox jimxi jitfid, grazzi. Grazzi. Fisem il-koordinatur tal-ICR fiħdan lekon Kay Swinburne. Grazzi Komissarju nominat Dobrovski. Is-CV tiegħek tajt illi inti kwalifikat tajjeb ħafna għal din il-kariga ta' Viċi President Pali fiġi President tal-Euro u dialogu soċjali, inti ħajkollok mandat mifrux, mhux ħażin, il-mistoqsija tiegħi hija mifruxa bl-istess mod. Para rappresentant tal-Unjoni Ewropea f'bosta fora internazzjonali bħala IMF u l-FSB, inti xħat tkun qed tgħid l-naħat l-oħra internazzjonali eh, f'dawk li huma prioritajiet tal-Unjoni Ewropea fuq medja medja medda medja ta' żmien. Grazzi għal mistoqsija tiegħek. Dwar il-ħidma tal-Unja Ewropea fora internazzjonali bħalla IMF jew inkella l-Bord ta' Stabilità Finanzjarja hemm bosta kwistjoni, kwistjonijiet li għall-Unjoni Ewropea huma ta' priorità f'termini ta' gvernanza ekonomika globali, per eżempju, il-ġlieda kontra tax havens, rifuġi fiskali u l-evażjoni tat-taxxa. Xi ħaġa li rridu nisħu dwara bil-qawwa mal-imsieħba internazzjonali tagħna. Hemm bosta diskussjonijiet dwar ir-riformi tal-gvernanza tal-IMF ukoll u aħna nemnu illi mill-perspettiva tal-Unja Ewropea irridu nikkoordinaw pożizzjonijiet aktar b'saħħithom ta' bosta stati membri li huma rappreżentati fl-IMF għaliex wara kollox dawn huma stati membri tal-Unjoni Ewropea li ipoġġu fil-bord ta' gvernanza tal-IMF u jieħdu sem fil-laqat tal-gvernaturi. Dwar l-FSB, il-Bord ta' Stabilità Finanzjarja, kompetu ta' sew importanti li aħna jkonna huwa li nintegraw din il-leġislazzjoni ta' gvernanza ekonomika. Dak qed naraw bħalissa huwa li bosta pajjiżi, bosta reġuni ta' spiss qed ikollhom approċċ qed nifasslu leġislazzjoni li għanda konsegwenzi ekstraterritorjali li lin mit-territorju tagħhom u bekk jista' jkun hemm xi inkonsistenzi u xi ħidma doppja. Irridu niżguraw kunem hemm prinċipji ċari dwar kif titwetta l-veranza ekonomika, reġuni differenti, pajjiżi differenti, ma jippruvax, ma jippruvawx jagħmluha kif ifett li huma u dan joħloq konflitt. Issa Silvi Gulaħ fi sem l-arde. Merci, President, merci, Monsieur. Grazzi ħafna, President. Għantik ftit ċans li tilbes il-headphones. Inti semmejtu kol il-ġlida kontra il-faqar. ħaġa tajba ma tantx nisima smajna dwar dan dan l-aħħar snin, imma mod konkret ejd li ftit kif set taħdem ma ma Moscovici. Jiena ma fimx kif dan se jsir inti tieħdu anzi deċiżjoni flimkien għall-implementazzjoni ta' ċertu regoli ma għandkom linji ta' politika differenti, kompletament differenti. Inti se tgħidli se naħdmu bħala teams tajjeb, ikun hemm ċertu eh, mod ta' kif tikkooperaw tajjeb. Inti forsi kif se tgħidu li l-ċertu pajiz li ma jkunux qed ma' regol, kif se tapproċċjawhom anki fuq il-euro eh, fil-fora internazzjonali ma nafx min se jkun qed jirrepreżenta l-Ewropa fil anzi il-rappreżentant ta' zona tal-euro fil-fora internazzjonali. Ej, irrispondini ftit fuq dawn. Onorevoli Gullar, grazzi għal mistoqsija tiegħek. Għal darbohra. Kellek aktar minn mistoqsija waħda. dwar il-ħidma flimkien mal-komissarju nominat Moskovisi. Kif diġa qed u kif għal komissarju nominat fi smieħ tiegħu għal aktar minn darba. Aħna l-esti, aħna nistaw naħdmu kooperazzjoni tajba u mill-qrib u jidher biċ-ċar li l-Kummissjoni hija konsistenti meta naraw il-gruppi politiċi differenti u l-viċi presidenti li għanna, l-komissarji li għanna, iżda madana kollu il-komissjoni tittaħdem bħala tim. Irridu nelbu il differenzi tagħna u naħdmu għal mira komuni. Ek ħanamlu. Flimkien mal-komissarju nominat Is-sur Moskovissi, xi ħaġa li t li aħna naqblu magħha. Imbagħad dwar ir-rappreżentazzjoni esterna ta' l-Unjoni Ewropea kif għadd tajjeb inti l-President elett Juncker għandu dan il-kompitu irrit joħroġ barraġġamenti pragmatiċi f'dik li hija rappreżentazzjoni esterna bħala prinċipju gwida diġa qed illi l-kummissarju nkarigat naturalment irrit jagħmel jaqdi l-kompitu tiegħu jiġifieri dak li jkun rappreżentant estern tal-Unjoni Ewropea. Diġà diskutejna dan l-aspett ta' rappreżentanza esterna mal-Komissarju Moskovici bilna dwar prinċipi wiesa u issa qegħdin naħdmu flimkien mal-kabinet ħalli noħorġu b'arranġamenti prattiċi, pragmatiċi skużawni. Li għandhom jiġu preżentati mal-ewwel ġimat ta' meta jibda il-mandat tagħna. Issa fisem il-gwe Miguel Viegas. Ma pregunta simples. Għandi mistoqsija sempliċi. Meta naraw l-istorja tal-euro, naraw illi mit 120 stat membru tal-Unjoni Ewropea 23 kisru ir-regoli ta' deficit u ta' dejn indikaturi mill-scoreboard li stabilixxu bilanċi makroekonomiċi possibbli juru illi l-ebda pajjiż ma jissodisfa rekwiżiti l-oħra l-impenn makroekonomiku tal-Istati membri jurina illi il-pajzi li mux fil-zona euro qed jikbru aktar, għandhom aktar tkabbir u għandhom livell anqas ta' dejn. Nistgħu nagħmlu taqbiliet internazzjonali u naraw illi fi bnadi oħra tad-dinja tkabbir u tliet darbit aktar miljana fl-Unjoni Ewropea mingħajr il-limiti ta' veċlit. Mistoqsija sempliċi. X'inhu l-kumment tiegħek dwar kif jinsabu l-affarijiet? dawn ir-regoli illi qed ibedu l-pajjiżi mir-realtà ekonomika u forsi natu titwila ġdida lil dawn ir-regoli ta' gvernanza xi tgħid. Onorevoli Idas? L-ewwel net dwar il pajjiżi li jinsabu fl-IDP, proċedura ta' deficit eċċessiv, in numru ta' pajjiżi? naqas mill 23 li kena u issa jidher li l-pajjiżi għandhom sitwazzjoni finanzjarja aħjar meta qablu ma kif kienu 3 snin erba' snin ilu. Imma sewa qed meta qablu l-ekonomiji tagħna ma' ekonomiji aktar avvanzati, l-oħrajn qed jirkupraw b'ritmu aktar rapidu minn din il-kriżi. Irdu nagħtu titwila lejn il-linja ta' politika tagħna naraw x'inhu ma' differenzi x'inhu ma' raġunijiet. Nista' nagħtik eżempju wieħed dwar l-investiment pereżempju. Bejn il-2009 u l-2008 investiment fit-tamir kemm fl-Istati Uniti kif ukoll fl-Unjoni Ewropea naqas madwar 19%. Ġifieri l-puntat luq kien kważi l-istess. Fl-2013 fi l-2009 l-investiment fl-Istati Uniti kiber b-34% fl-Unjoni Ewropea kiber b-3%. Għalek, ċifri jitkelmu weħedhom jekk irridu irkupru ekonomiku irridu niffaċilitaw l-investiment irridu irridu nixprunaw id-domanda. L-istabilta finanzjarja hija prekondizjoni għad kabir ekonomiku. Iżda miex biżejjed. Irridu namlu aktar u il-Komissjoni tagħna fuq dan għandha tiffoka l-aktar. Dwar il-mistoqsija tiegħek f'dik li gvernanza tal-pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro. Nafu li s-semestru Ewropew l-sbilanċi makroekonomiċi jiġu applikati lil proċedura kollha tad deficit eċċessiv ġifieri stati membri kollha. F'termini ġenerali, irridu nelbu pass wara pass id-differenzi fil-finanza makroekonomika bejn dawk li jinsabu fil-żona euro u dawk li jinsabu barra. Zvenki għol fissa il-ħodor. Um, vielen Dank, das hat mich gefreut. Das ist Kollege Dobrovskis. Grazzi ta' sew ħadna għos nisimgħu titkellem dwar l-aspett soċjali, l-ekonomija tas suq soċjali pereżempju. Għandi mistoqsija f'dawn l-aħħar snin rajna id-drittijiet demokratiċi li ġew miksura fl-Unjoni Ewropea minħabba dak li għamlet it-Trojka imma anke minħabba dak li għamel l-Eurogroup, il-Ministri tal-Finanzi fost l-oħrajn il-mod ta' kif jaħdmu mhuwiex trasparenti lanqas xejn. Uma mhux qegħdin jagħtu rendu kont ta' emilhom lilna l-Parlament Ewropew. semmejti trojka, nixtieq nisma' minn għandek. X'miżuri tixtieq timplementa ħalli tinjatta trasparenza fl-istituzzjonijiet kollha li semmejt ħalli tagħti spinta li responsabilità demokratika ta' dawn l-istituzzjonijiet kollha kemm huma. Imbagħad inti lest li tistabilixxi xi tip ta' ftehim interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u naħat kollha differenti tal-gvernanza ekonomika u l-entitajiet ħalli ta' spinta tagħti imbottatura l demokrazija Dwar il-leġittimità demokratika ta' trojka. Diġà et x'inhu l-ewwel pass li għandu jittieħed ġifieri meta jingħata tingħata konsulenza dwar l-linja ta' politika li għandhom jaqbdu l-pajjiżi tal-programm mhux biss nagħmlu l-evalwazzjoni ta' impatt fiskali, imma anke evalwazzjoni ta' impatt soċjali u tal-impjiegi biex bekk ma narawx biss kif qed tinbidel pożizzjoni fiskali ta' pajjiż, imma kif qed tolqot l-indikaturi soċjali tal-pajjiż, kif qed tolqot ix-xogħol l-impjiegi. Dan huwa l-ewwel pass. Imbagħad dwar dak li qed inti wara iva rridu aktar rendi kont li għandu jenata aktar accountability. Jina lesen diskuti dan il-punt flimkien mal-partijiet kollha interessati biex nara kif dan is-setup jista' jagħti aktar rendi konta emilu. Dan suġġeriħ il-President Tellet Juncker u jina naqbel 100% ma dan l-impen li waha. Dwar ir għol tal-Eurogroup. Dawk li huma deċiżjonijiet u kif jittieħdu d-deċiżjonijiet. Għal-Komissjoni huwa diffiċli li niddiskutu l-organizzazzjoni interna tal-ħidma ta' istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-każ qed niddiskutu l-organizzazzjoni tal-ħidma tal-Kunsill. Imma bħala regola ġenerali xi ħaġa li jiena diġà hija li aħna rridu l-Unjoni Ewropea tiżviluppa Kolla kemm il-28 stat membru ġifieri ir-rwol tal-Eurogroup għandu jkun jindirizza kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu esklusivament mal-Ewropa. Kwistjonijiet makroekonomiċi aktar mifruxin, kwistjonijiet tas suq intern għandhom jiġu trattati, għandhom jiġu eżaminati mill ekofin Mux problema jkunem segwitu għat-tielet eh, mistoqsija tiegħek, skużani m'għandix biżejjed ħin. Fisem li FDD Patrick O'Flynn. Sur Dobrovskis. Il-kommenti bil-miktub tiegħek isemmu ta' sikwit il-ħtieġa għal gvernanza ekonomika imsaħħa fiż-żona euro. Inti tgħid Unjoni Ekonomika Monetarja għandha sir aktar koeżiva, għandha hemm bżonn ta' konverġenza li tkun imsaħħa fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hija sitra. Stabilixxi lista ta' rekwiżiti għal gvernijiet nazzjonali biex l-euro jaħdem aħjar. Naturalment dan jaqbel mal-leġenda ta' Sur Draghi illi semminna unef dan il-komitat imma tista' titħol xej fil-kif dwar kif din il-politika tista' tiġi infurzata minn ma tikkomprometti demokrazija nazzjonali jew inkella tillimita dak li jiġri f'elezzjonijiet fuq livell Ewropew imbagħad. Inti x'taħseb fuq l-oppost pjan sabiex jisfaxxa l-euro u l-istati membri ikollhom il-muniti li kellhom qabel u l-banek ċentrali tagħhom. Minħabba l-prestazzjoni tal-euro sal-lum, forsi għatta dilek minn moħħok kik dan jagħmel tajjeb għal leġitimità demokratika jew inkella għal prestazzjoni ekonomika ta' ħafna pajjiżi fiż-żona euro u fl-aħħar net. Għamilt bizziet mistoqsijiet, jgħid il-President. Dwa l-ewwel mistoqsija tiegħek. Konverġenza tal-politika u l-gvernanza ekonomika taż-żona euro dan qed nagħmluh permezz tas-semestru Ewropew. Meta nistabilixxu id-direzzjonijiet għal 12-18 il-xar li ġejjin dak li huwa IGS starriċ u l-kabir annwali u għedin nħejju wkoll is-CSR si rekomendazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż, għal kull stat membru. Ek taħdem din il-gvernanza u eżerċizzju komplikat li jinvolvi ħafna aspetti oħrajn. Imbagħad jiena ma naqbilx ma dak li inti dwar xi ġrijek tisfaxxa iż-żona euro, il-moneta euro, l-euro kien ta' suċċess kbir minkejja l-kriżijiet li kellna u ta' bilħa il-Latvja għaddiet minn kriżi ekonomika u finanzjarja fl-2008-2009. U ma kellix l-euro dak iż-żmien. Xi pajjiżi oħra mhux fiż-żona euro ukoll għaddew minn kriżi fonda. Forsi l-euro mhix problema hawnhekk, jekk naraw l-euro bħala munita, bħala munita l-euro mixja kif suppost. Ir-rati ta' kambju u ma' viċin il-massimi u l-minimi storiċi jastabli madwar kwart ta' riservi globali għedin jinżammu fl-euro. U bekk, meta aħna nindirizzaw problemi ekonomiċi u finanzjarji fċertu stati membri ta' zona euro tal-Unjoni Ewropea mhux biss mhux dejjem irridu nwaħlu nipuntaw subajna lejn l-euro. Grazzi, issa Bernard Mono għal-membri mhux affiljati ġurnata tajba, snjur, fuq il-moneta unika qed naraw li l-euro divergenza tal-rata imma lebda unjoni monetarja ma irreżisti dejjem sfat fix xej tax kontra natura tagħha dejjem ġifiri l-istati membri ridna eh, nsalvaw manki Franza l-tini ekonomija nafu ġifiri fuq kwart tal eh, il-GDP ta' Franza stess, il-deficit kifinu u anki fuq il-kompetitività ekonomika inti id-devaluazzjoni ma taċċettajx imma inti f'pajjiżek għamilt 20% tas salarji u 10% fil-settur pubbliku. Dan ix-xokk meta nitkellmu fuq il-sistemi bankarji fl-2008 u ta' ċipru fl-2011 Kif jista' jkun ġifiri inti tgħid li tista' salva pajjiż mingħajr ma jbatu in-nies? il-President jinterrompi l-deputat li qed isaqsi fuq dialogu soċjali. Uh, well, uh, as I already stated... Mela, palma diġa għet fil-kummenti ta' introduzzjoni tiegħi, L-Unjoni Ewropea u ż-żona euro riċentement għaddew minn lar kriżi fl-istorja tagħhom. Iżda fil-fatt kemm l-Unjoni Ewropea u iż-żona euro irnexxilhom jiġildu din il-kriżi u naħseb li rnexxilna noħorġu aktar b'saħħitna minn din il-kriżi minn qabel. U ħafna mid-ġufijiet inizjali tad-dizin tal-EMU diġa ġew indirizzati u fil-fatt edin naraw li anka l-politiki li ġew applikati kien edin rendu l-frott biex jagħtu lura l-istabilità ekonomiku u anka tkabbir ekonomiku din is-sena li żona euro qed tmur lura għat tkabbir ekonomiku sena dieħla skont in-numru ta' dbassir internazzjonali għall-ewwel darba minn żmien il-kriżi L-istati membri tal-Unjoni Ewropea kollha ħajkollhom tkabbir pożittiv. U għatem numru ta' kwistjonijiet diffiċli li rridu nittrattawhom ħdan iż-żona euro u ħdan l-Unjoni Ewropea, iżda minkejja dan jena naħseb li aħna nisabu f'pożizzjoni aktar b'saħħitha biex jekk namlu dan flimkien milli jekk nippruvaw imżarmawa u namluha b'mod separat. Għalhekk dwar dan jiena ċertament ma naqbilx mal-punt li qed timmaġna inti dwar il-flima direzzjoni għandhom imorru xogħlijiet. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nibdew it-tieni round ta' kellima. Mela fissem il-Kumitat EMP Nadil kelma l-David Kaza mill-IPP. Sur Komissarju nominat, jini li issa snin nafek f'dan il-Parlament, naf kemm minn bniedem kompetenti, kement eh, politiku illi inti lejali li il valuri Ewropej u nafek u koll eh, bħala bnidem li tista taħdem miegħek, faċli ħafna taħdem miegħek. Issa ftit qabel kont qed issemmi illi l-President elett Juncker iddeċida li jeżamina l-possibilità li trojka tiġi mibdula fi struttura ġdida bbażata fuq l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u li jkollha twieġeb għal Parlament Ewropew għal ukoll li jixtieq li riformi riċenti ikollhom aktar leġittimità soċjali u li jipromovu aktar dialogu mal insibħa soċjali. Għandek xi proposti ta' kif jistgħu jintużaw impact assessment soċjali biex jgħinu f'dawn il-programmi ta' riformi u diskussjoni mal-pubbliku fuq l-effetti soċjali ta' riformi strutturali u x'metodi ta' evalwazzjoni ta' impatti soċjali beħsibek tippromovi. Well, uh, thank you, Mr. Uh, uh, Kasa. Grazie ħafna, Sur Kasa. Fil-fat kien hemm żewġ mistoqsijiet. Mela, fuq l-ewwel mistoqsija dwar dan dawn l-arranġamenti ta' trojka li jaqgħu taħt il-metodu tal-komunità, l-qafas tal-komunità, din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni taqbel magħha mija fil-mija u hija lesta li taħdem sabiex tiħu ċertu arranġamenti ta' gvernanza makroekonomika li ġew ħejjija waqt il-kriżi u jdaħluhom fil-metodu tal-komunità. Iżda aħna nafu li biex nagħmlu dan għandna bżonn inbidlu trattat. U fil-waqt li l-bżonn li nirreaġixxu kien eh, immedjat waqt il-kriżi, jider li f'dak l-istadju l-Unjoni Ewropea ma kellix iċ-ċans li tmur għal bidla reali fit-trattat biex tkun tista' tinkorpora l-aspetti kollha għaliex dan din kienet kriżi l-Unjoni Ewropea kellha bżonn ta' ġixxi kemm jista' jkun malajr, għalhekk saru affarijiet b'mod intergovernamentali. Iżda lan tagħna ċertament għandu jkun li indaħluh fil-qafas komunitarju. Jiena naqbel fuq dan. Issa dwar l-inklużjoni tal-imsieħba soċjali fil-gvernanza ekonomika. Waqt eh, dawn l-aħħar ġimgħat jiena ltqajt mal-imsieħba soċjali biex ikonna l-ewwel skambju ta' idejat. U ċertament hemm il-possibilità iva u hemm ir-raġuni li l-imsieħba soċjali ndaħluhom fis-semestru Ewropew fuq għal dawk li bsiba soċjali fuq livell Ewropew ta' tal-Unjoni Ewropea probabbilment. Ma din ħaġa li għat irridu niddiskutu għam għal soċjali waqt tħejja tal istħarriċ annwali dwar l-tkabbir, din hija waħda mill-kwistjonijiet ewlenin ġviri u mill-direzzjoniet li qegħdin nħejju. U l-imsieħba soċjali fuq livell nazzjonali waqt tħejjiet fir revizjoni dettaljata kif ukoll rakkomandazzjonijiet eh, li huma speċifiċi għal pajjiżi. Probabbilment hemmhekk ħankunu li viċi ma' nimsieħba soċjali. Thank you. Now the Econ Vice Chair Peter Simon, SD Group. Issa Viċi President eh, ehm, Peter Simon mill-SND. Grazzi ħafna. Inti jitnarawk narawk bħala E, Viċi President tal imjużu Dialogu Soċjali għal xi kriżi li rajna meta kienet involuta it-Trojka anka f'pajjiżek pereżempju fejn trojka ma ġietx involuta, rajna li politika ta' austerità twetqet u din waslet għal ħafna qatt u problemi soċjali. Qed naraw ukoll mill-grupp tiegħi nixtieq nkunu nafu jekk taqbilx li il-programmi strutturali taħt il-Trojka kienu parti sinifikanti ta' ċirkostanzi soċjali ta' dawk il-pajizi. U importanti ħafna sabiex il-grupp tiegħi ikollu e, eh, tweġi baċċara jiena marrit lebda dubju dwar iva jew le jekk mhix responsabbli jew le. U nixtieq nkun naf ukoll x'impatt ħajkollu dan din l-evalwazzjoni personali x'ħajkollha fuq l-importanza li il-konsegwenzi, ħajkunu il-konsegwenzi soċjali għal programmi strutturali fil-ġejjeni? Ovvjament, dinja kwistjoni komplessa u mistoqsija komplessa minn ħatijak, issa dwar il-krizi ekonomika u finanzjarja, minn mibda dubju li il-krizi ekonomika u finanzjarja ħolqot ukoll problemi soċjali kbar kif ukoll żiedet il-qat mod sostanzjali. Għalek hemm nista' jkollna diskussjoni dwar il-kawżi u l-konsekwenzi għaliex aħna nafu li politika tal-austerità sa ċertu punt kienet konsegwenza tal-kriżi. Ma kienieċ li ma kienx li l-pajzi kienu sejrin tajjeb u f'daqqa wahda għamlu aġġustament finanzjarju, le, il-pajzi kellhom zbilanċi makroekonomiċi kbar, inkluż pajzi stess, u spiċċaw maqtwajn mis-swieq finanzjarji u kien hemm bżonn li reaġixxu fuq din is-sitwazzjoni mod maġġel u immedjat. Ovvjament inti dejjem tista' tistaqsi u tiddubita jekk il-deċiżjonijiet kollha li tieħdu waqt il-kriżi inkluż fil-Latvja jekk dawn kienu xtajbin jew le. U jekk inħarsu lura b'mod retrospettiv nistgħu naraw forsi anka xi żbalji ta' politika li saru u issa għanna bżon naraw kif nistaw nindirizzaw dawn l iżbalji sabiex nevitaw dan ix xenarju li jena semmejt iġifri li qegħdin niffiċċaw eh, tkabbir ekonomiku li miexi verament bil-mod anka staġnar u minn dan ix xenarju naqilbu għal xenarju ta' tkabbir sostenibli. Grazzi ħafna. Issa naddi il-kelma lil Robert Zile mill-grupp ECR. Mikrofonu? Mikrofonu għal-kellim? Mikrofon jidher mhux hawn mhux qed jaħdem. You can change seat, yes, change the other mic. Iva mur bil-qeda ximkien ieħor ħalli tbiddel il-mikrofon forsi jaħdem. Sir Dombrovskis. Għandu mistoqsija dwar l-ambizjoni tijak għad-dialogu soċjali. għal dak li għandu xieqsam ma' social dumping li huwa fenomenu rikonoxxut, ċertu partijiet wara eh, tas-suq tal-Unjoni Ewropea ma' nfetħux. Nismu ma jgħidu xej fuq dan. Kif huwa possibbli għall-Unjoni Ewropea ma tħallas l-ħaddiema l-istess ammont għall-istess xogħol fil-pajjiżi differenti. Fi żmien ħames snin qed timmaġina xi aġġustamenti għad direttiva ta' servizzi jew inkella xi bidliet oħra li jagħmluha possibbli għall-inqas li konna suq e, Ewropew maqut għal dawk li huma s-servizzi u inkella ħat permetti li tkompli din il-frammentazzjoni soċjali. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija, onorevoli Zile. Mela għal dak li huwa id-dialogu soċjali u il-kwistjoni tad dumping soċjali, l-ewwel net. Jekk aħna qegħdin nitkellmu dwar modi ta' kif insaħħu dialogu soċjali, Il-firxa kollha tal-prioritajiet fiħdan il-kuntest ta' semestru Ewropew nistgħu naraw f'dak il-każ kif l-istati membri jistgħu jindirizzaw dan il-punt. Jekk naraw il-kwistjonijiet li huma eżistenti fil-gvernijiet makroekonomiċi ta' zona euro. Biex inwieġeb il-mistoqsija partikolari tiegħek? Dwar il-suq intern għal dawk li huma servizzi fl-Unjoni Ewropea, dan huwa wieħed mill-loqsma li jiena semmejt fl-istqarrija ta' ftuħ tiegħi. Konna qegħdin nitkellmu dwar is-servizzi l-enerġija, is-suq E, waħdin id-digitali daw kollha jridu jissaħħu u l-kummissjoni li jmiss ovvjament għandha l-intenzjoni taħdem fuqhom dawn il-punti. Issa dwar id-direttiva fuq fej jitpoġġew il-ħaddiema iva il-social dumping jinqala f'dan il-kuntest. U iva l-Kummissjoni għandha l-intenzjoni tirrevedi id-direttiva sabiex inkunu nistgħu naraw E, eh, lima punti edin għajmu ċertu tħassib dwar dumping soċjali, per eżempju, kif nistaw ninterpretaw ir-regoli fuq il-minimum wage. Hemm ħafna possibiltajiet differenti nistgħu niżaminawhom. Jista' jkun li nadottaw direttiva ġdida, per eżempju, dwar l-implementazzjoni tad direttiva fuq fejn jitpoġġew il-ħaddiema L-istati membri kollum jikkonsidraw dan u mbagħad il-Kummissjoni ovvjament tagħmel il-monitoraġġ tal-implementazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa ngħaddi il-kelma lil Kora van Newenhausen tal-Alde. Grazzi ħafna, eh, onorevoli Sur Dombrovski, si għada għoddimek. Għandi zewċ mistoqsijiet, il-President tal-ECB, Sur Draghi, għal fit diskors tal-Komitat Ikon ta' settembru din is-sena li lebda politika monetarja għandha tifsira jekk m'hemmx politika fiskali stretta u riformi strutturali koraġużi fl-ekonomija. Taqbel ma din isqarrija u jekk iva x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq it-tafija eh, eh, eh, kwantitattiva. Issa dwar is-semestru Ewropew inti fil-risposti bil miktupet li tixtieq iżżid is-sieda fuq level nazzjonali. Naħseb li din hija xi ħaġa diffiċli ħafna għaliex aħna meta kellna laqa ma' parlamenti oħra dwar is-semestru Ewropew xi ftit ħafna pajjiżi għaqas biss kienu preżenti, pereżempju l-Ġermanja, l-Greċja, dawn ma kienux prezenti Għalhekk, inti xinu ma l-pjanijiet konkreti tiegħek biex inżidu s-sieda fuq livell nazzjonali? Grazzi. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija, mela, l-ewwel net ħanwieġeb fuq ir-rwol tal-ECB u il-politika monetarja x'tista tagħmel u x'tista tagħmel il-politika fiskali. F'dan is-sens, ovvjament, għandna bżonn politiki li jagħmlu sens kemm fiskali kif ukoll monetarji. U mhuwiex possibbli li konna politika monetarja biss jew inkella politika fiskali biss. Għalhekk din hija kwistjoni li fil-fatt Partijiet differenti ta' teħid ta' deċiżjoni fl-Unjoni Ewropea u stati differenti jridu jagħmlu xogħolhom. Issa speċifikament fuq it-tafija kwantitattiva ixini terminoloġija imma dak li qed tagħmel li sibi huwa li għanda politika monetarja li takkomoda il-rati ta' interess huma verament baxxa qatt ma kien hemm baxxi bħalhom u qed tieħu din il-weda ta' jridu nagħmlu da kollu hemm bżonn? Emmin min jgħid li il-fiscal easing tfisser limitati mhux kondizzjonali fil-waqt li whatever it takes tfisser unlimited ma kondizjonata. Ġifiri, ċertament hija politika li takkomoda ħafna u anka ġimma li għaddiet li sibi issa miexja lejn il-xiri ta' dawn l-assi sekretizzati għalek tejn lil-banek biex eh, jirranġaw il-balance sheets tagħhom. Issa dwar eh, fuq livell nazzjonali jiena naħseb li hemm bżonn li nagħtu għafas akbar u aktar ħin lill-istati membri kif ukoll l-imsieħba soċjali tal-istati membri u nagħtuhom input dwar revizjoni fid-dettal u qabel il-formulazzjoni ta' rakkomandazzjoni speċifiċi skont il-pajis mill-Komissjoni. Ġbir din hija l-idea bażika. Thank you. Now Paloma Lopez. Grazzi sa Paloma Lopez al-Gwe. Grazzi Sur President. Sur Dombrovskis. Pajizek huwa wieħed mill-iżjed soċjetajiet mhux indaqs. Ħafna nies emigraw għal minħabba il-politika il eh, ta' austerità. Inti qed li tiddemokratizza sistemi u li tagħmel l-istudju tal-impatt soċjali, imma dawn l-għanijiet mhux ħajaħdmu jekk tkompli tajt li riformi strutturali u l-austerità fiskali għatem bżonnom. Yeah xħat għamel issa, ġviri mux sempliciment li l-trade unions jipparteċipaw fil diskussjonijiet biex jtejbu kondizjonijiet, eh, il-pagi dettaljati biex neħelsu mill-faqar, l-Europa għanda bżon investiment 300 biljun, din ħajkun flus ġodda, jew kella ħatiħu l-flus minn ximkien ieħor u terġa tibbilanċa l-budget. U l-konverġenza soċjali eh, dwar il-budget ta' zona euro. U l-anijiet eh, li hemm sissa. Well, yes, uh, once again, uh, almost um, mm, uh, uh, three uh, uh, questions. So, uh, Mela, hemm kwasi tliet mistoqsijiet hemmhekk l-ewwel net. Fuq il-prioritajiet. Jina nista' nenfasizza għal darba oħra li dak li l-Kummissjoni ġdida tara bħala priorità huwa li niffaċilitaw it-tkabbir ekonomiku u l-ħolqin tal-impjiegi u dan billi tagħti investimenti addizzjonali u dan huwa verament importanti, ġifieri dan l-ammont ta' 300 biljun li huwa ġej minn eh, pakketti ta' investiment kemm privat u eh, pubbliku L-idea miex sempliciment nirriċiklaw l-flus ta' qabel, ġifiri l-intenzjoni tal-Kommissjoni hija noħorġu bi proposta ambizjuża li ħajkollha impatt reali fuq it-tkabbir u anka l-impjiegi. U jina diġa qed li b'mod ġenerali fl-Unjoni Ewropea daqshekk issa ġustamenti fiskali għandna bżonn nifukaw issa fuq il-domanda u dan anka billi inżidu il-pagi anka skont l-iżviluppi fil-produttività jekk aħna ma rridux nitilfu l kompetitività U rridu nżidu billi imbidlu tassazzjoni, u tassazzjoni minn fuq ix-xogħol, partikolarment l-impjiegi li ma toċċannu pagi għolja, għal kapital, għal proprjetà taxxa ambientali u zoni oħra li huma eh, imnizla u li huma importanti għall-impjiegi. Issa dwar ir-reviżjoni ta' six pack u two pack, jina diġa semmejt wieħed mill-possibiltajiet ta' kif wieħed jassigura aktar konverġenza soċjali u dan huwa billi nikkunsidraw bisħiħ l-indikaturi tal-qatt soċjali li nsabu f'din il leġizlazzjoni u li bħalissa huma indikaturi awżiljari. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-onorevoli Tatjana Zdanoka mill parti tal-Ħodor. Aw, minn ta' naslet kollegi li saqsew mistoqsijiet dwar it-trojka. U il-mod kif qed tiġi trasformata. Is-Sur Juncker, il-President Eh, għandu dan ħsieb. Hemm tliet passi li jridu jittieħdu. Inti għandek esperjenza f'dan qasam. Għaliex il-gvern imma xejt inti adotta naqis fil-infiq pubbliku drastiku tajtu l-pagi, tajtu l-pensjonijiet u dan sabiex tkunu tistaw twet u l kundizzjonijiet Għalek, forsi tista tispjega għanna jekk din kienet xi xewqa tagħhom jew inkella kienet xi deċiżjoni tiegħek li tħallas eh, minn fuq dar in-nies. Grazzi ħafna għal dik il-mistoqsija, Sinjura Ġdanaka. Għandi għawek għaw zewġ mistoqsijiet dwar ir wol ta' Trojka. Palma qed inti, l-ewwel pass li rridu nieħdu medda qasira ta' żmien huwa li kwalunkwa politika li tiġi adottata mhux biss tmur id fit mal-aġġustament fiskali, iżda tikkonsidra wkoll l-impatt soċjali. Il-Kummissarju għall-Affarijiet Soċjali wkoll jiġi involut l leġizlazzjoni ġdida, ħares li kif il-proposti mbagħad imorru jitfit ma' dan. U ħanaraw ukoll kif il- l-arranġamenti komuni tal-Unjoni Ewropea jistaw jinkorporaw dan għabbażi ad hoc. Skont l-esperienza personali tiegħi nista' ngħid meta kont Prim Ministru jiena jiena adottajt deċiżjoni ma qalulix li bil-fors kellha nagħmilha iżda aħna nafu, jiġri xidġri, li l-istrateġija li ħatejna nelbu il-krizi mhux biss ħadd involvi l-istabilizzazzjoni finanzjarja manka stimolu ekonomiku ibbażat fuq il-fondi Ewropej li huma disponibbli bl-esportazzjoni u l-garanzija ta' kreditu iżda wkoll naqtaw il-tinfiq imma tielet element li permettinna li naqsu il-pressjoni soċjali kienet li nestendu il network ta' welfare soċjali tagħna sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw il-ħarsin ta' dawk li huma liżjed vulnerabbli. Grazzi ħafna issa Stephen Wolf minn EFDD. Sur Dombrovskis, grazzi tal-li ġejta hawnhekk illum Jina kont qed inħejji mistoqsija differenti sakemm smajt sentenza li rabtet lilek il senjura Vestager, Lord Hill u uh, Moskovici u palma għattu kollha kemm intom li l-euro kienet sa suċċess kbir li irnexxila telep dawn il-kriżijiet u issa hija b'saħħitha aktar b'saħħitha. Jina verament diżappuntat li hawn nies f'din il-kamra li mhux qed jarfu li l-insalvaw l-euro huwa bażikament xi ħaġa li sagrifikat miljuni ta' impigu u ħajjitu tfaddil ta' nies u l-kollegi eh, Taljani għandhom għata 44% l-kwistjoni ta' l-insalvaw ta' l-euro mhix l-istess bħal l-insalvaw l-Europa. L-insalvaw l-euro għandha bżonn integrazzjoni, politiki, eh, politika ta' bankjar, eh, ta' sistema bankarja komuni U ħafna eh, sakrifiċi minn pajizi onja għal dawk foqra ħajkun hemm bżonn li taxxi morru direttament għand il-Kummissjoni, ma sewx taraw li meta nagħmlu dan. Ir-raġuni essenzjali biex immexxu il-pajjiż il qudiem eh, biex insalvaw l ewro jfisser li l-indipendenza nazzjonali ħadd titlef il-valuri demokratiċi b'mod li mhuwiex aċċettabbli. Sur Wolf, mela l-ewel net irridu ngħidu li jiena ma naqsamx l-analiżi tiegħek. U ir-rwol li kellu l-euro, li kella l-euro fl-ekonomija eh, Ewropea ma naqbilx miegħek, aħna ovvjament nafu li pajjiżi differenti ħadu eh, approċċi differenti u li kien hemm ċertu pajjiżi li baqgħu barra miż-żona euro Nista għal darboħrejna nista nirreferi wkoll għall-esperjenza ta' pajjiżi stess. Fl-2008-2009 aħna konna għaddejjin minn kriżi finanzjarja u ekonomika serja. Minar ma kena l-euro. U anka pajjiżi oħra kienu għaddejjin minn din il-kriżi kbira minar l-euro. Għalek, l-euro fija nifissa miex il-kwistjoni ewlenija, mux l-euro rridu, mux fl-euro rridu waħlu, jekk aħna qegħdin niffaċċaw kriżi ekonomika u finanzjarja fil-kuntest ta' kriżi globali finanzjarja u ekonomika, l-euro maħluqitx kriżi ekonomika finanzjarja globali. Mena dawk il-pajjiżi li kellhom xi djufijiet, xi zbilanċi ekonomiċi, daw ġew affettwati mill-kriżi u fil-fatt inħoloq qafas ta' kif nistgħu nejnu dawk il-pajjiżi. Mhux qafas perfett, ħadd ma tgħid li huwa perfett. Iżda xorta waħda jeżisti dan il-qafas ta' kif nistgħu nittrattaw din il-kriżi, kif nistgħu nejnu pajjiżi li jinsabu f'diffikultà u dak li rridu naħdmu biex niksbu huwa kif nistgħu ntejbu dan il-qafas, kif nistgħu nassiguraw li jikkonsidra mhux biss aspetti fiskali u finanzjari manka soċjali. U naħseb li ħafna mill-sfidi li qegħdin indirizzaw nistgħu nindirizzawhom biss jekk naħdu flimkien. Grazzi. Thank you. Next speaker. Grazzi. Sur Zarjanopoulos. Sur Dombrovski, dwar il-dialogu soċjali, l-Unjoni Ewropea tiddikjara li li l-memorandum u l-patt ta' stabilità se jibqaw. Jiġri x'jiġri bil-mod eh, ta' kif semmexu l qoddim l-Unjoni Ewropea diġà qiegħda eh, kif għalet surmon, kif għalet surmon ti tejt li setna għat restringi dritt għal strikes. Emma, il-Greċja qed insimu li l-impjegati u eh, il-gvern jiddeċiedu: mux il-gvern jiddeċiedi fuq l-strajk, ġifiri dan id-dialogu. Għal xiex ijatem, hemm għax kull ma morru qisu dejjem inaqqar fuq drittijiet tal-ħaddiema. Fuq il- fuq l-istabilità il-patt ta' stabilità u ta' tkabbir, hemm impen ċar mill-President elet Sur Juncker u Kommissjoni l-ġdida biex il-flessibilità fil-patt li jeżisti tintuża aħjar xi ħaġa li se nagħmlu. Hemm il-possibilità għall-istabilità biex nevitaw ex-ante u ex-post. Għalek li rridu namlu u għali ndaħlu fisseħ din l-flessibilta. Inkwantu għal dritt ta' l strike ġifiri li jihdu azzjoni il-ħaddima, ħadd muqijat E, jimminaħ għax ovvjament dan huwa part integrali minn mudell soċjali Ewropew u hekk se jibqgħu l-affarijiet. Grazzi. Thank you. Grazzi. Għal l-IPP Krisjanis Karins. Grazzi ħafna. Sur Dombrovskis. Fjannar ta' din is-sena il-Latvja sieħbet fi zona tal-Euro u fi ftit ta' xhur oħra se tissieħeb ukoll il-Litwanja. F'dan iż-żmien smajna li fis-snin li ġejjin apparti li nisieħbu mal-zona eh, tal-jura rridu nevitaw it-kabbir. Għalek, kif tara inti it-ħol tal-Latvija u dak li għadu ġej ġifri tal litwania dejjem nitkellem fuq l-Eurozone. U għanna nwaqfu issa milli jisihbu iktar pajjiżi ma' zona tal-Euro. Grazzi għal din il-mistoqsija sur Karinċ. Dwar il-fat li tissieħeb il litwania fil-zona tal-Euro, u dan din l-analizi tapplika għall-Latvija u għall-Litwanja, jiena tal-opinjoni li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea li kellom eh, pallita sollat tal-Latvija u tal-Litwanja, eh, ġifiri muniti li kienu eh, diġa abbonati mal-Euro, ovvjament eh, kienet ħaġa normali il- munita tagħna kienet iktar stabbli minn euro, imma hemm ċertu spejjeż ta' eh, rata tal-kambju li tista' eh, tiskoraġixxi l-investituri, hemm vantaġġi vantaġġi li l-Latvja qed tibbenefika. Wieħed imma jrid iqis il-kuntest ġeopolitiku araw ftit l-aggressjoni tar-Russja fl-Ukrajna u anki il-mod ta' kif mod aggressiv titkellem ma' pajjiżi ġara oħra. Ġifri huwa fl-interess ukoll politiku tagħna. Issa dwar tkabbir potenzjali taż-żona tal-Euro. Din tittibqa' miftuħa se tikber u kol. Dan huwa d-destin tagħha. Imma apparti mill-Litwanja u Danimarka, wieħed irrit jara li memx eh, pajjiż, palissa memx pajjiżi oħra li jrid jissieħeb. Imma forsi hemm pajjiżi li jixtiequ jibdow aħna meta dan isir nagħmlu l-evalwazzjoni u nieħdu l-passi meħtieġa. Is-sur Renato Soru, il-grupp tal-SND. Grazzi. Sur eh, komissarju nominata, jiena smajtek tuża il-klim tajjeb ġifiri Infatt li mid-zona tal-euro mhux biss il-konverġenza tal-politika eh, fiskali u, u ekonomiku mem dawk soċjali wkoll memx futur għal zona tal-euro jekk il-dinamika soċjali tal-pajis differenti ma naqduhomx ukoll. Imma mod inti kważi ftaħart għal mod ta' kif tkellimt fuq il-pajis il tijak u kif issiħa fil-żona tal juroma xej mettinna fuq il-faqar f'pajjiżek anki il-problemi eh, eh, mm, anki ġifiri iktar minn 60% ta' eh, n-nis li għandhom id-diffikulta' inti l-kollega Simon istqarrej u għammettejt li kienem għamiltu l-izbalji u tista' tgħidilna x'kienu dawn l-izbalji u x'se jkunu l-izbalji mhux se tirrepeti tista' wkoll tgħidilna il-President għaf l eh, deputat. Iva, biex nirrispondi għal mistoqsija tiegħek dwar l-esperjenza tal-Ladvaja tippermetti li ngħid li aħna ħadna id-deċiżjonijiet fil-gvern li irnexxielu joħroġ il-Latvija mill-kriżi. Kien jidher ċar li il-Latvja kella ukoll program internazzjonali il-mod ta' kif indirizzat id-dejn tagħha Għalek kien xolna li aħna nindirizzaw il-problema ta' pajizna. Kienu problemi li aħna uritna mill-gvern ta' qabilna. Iċifiri, aħna ridna nsibu l-problema tal-kreditu u anki noħol u iktar posti ta' xol. Il-nexxilna namluħ dan. Ovvjament fl-2009 kena riċessjoni ta' livell ta' 40 fil-mija, ġifri biex wet joħroġ minn kriżi daqshekk kbira, bil-fors irid ikun hemm ċertu konsekwenzi. Imma aħna ridna noħorġu mill-kriżi kemm jista' jkun malaj biex il-problemi ma jkomplux inkaxkruhom magħna. Għalhekk meta wieħed iqis kollox il-perspettivi kollha fuq il-politika soċjali minkejja il-tnaqqis li kellna aħna nġibu anki fil eh, dan aħloqna dan il-network tal-welfare biex nindirizzaw il-problemi soċjali. U r-riżultati araw ġara f'pajjiżna. Irnexxielna. Niksbu riżultati kellna programm ta' xogħol temporanju. Em, kura medika għal nies l-iktar vulnerabli u kienem ħafna ħafna iktar miżuri li rnexilna namlu. Issa, is Bernd Luke tal-ISR. Sur Dombrovskis, inti qed li il-Euro hija storja ta' suċċess. U m'għandax taqsam xejn mal-problemi tal-qat fl-Ewropa. Issa xi ftit ta' ġimatilu kien hemm laqa ta' min rebaħ il-Premju Nobel tal-Ekonomija, Christopher Sims, James Ferris u Peter Diamond, kolla rebħu l-Premju Nobel, għalu uff li sakkem ikunem il-Euro u l-Europa għatmu se tirkupra. Mill-lider inti taf aktar minn dawn in-nis. U ġifiri dawk li ħadu l-Premju Nobel ma nix natu kas xiejdu kif jasbu għumma veru li jista' jkollok xiġri jekk ikollok xi pajjiż li jkun qed jistaġna li jkun hemm il-qatt u jiddeċidi li joħroġ mill-euro. Meta ovvjament it-trattati jkunu jippermettu li pajjiż joħroġ mill-Unjoni. jekk inti se eh, twiġġa fin-negattiv, kif tista' tiġġustifika li pajjiż jibqa fil-Unjoni meta ikun irid jitlaq u jħalliha l-Unjoni. Mela, fuq il-Euro. Jena, dwar din il-xejra li nejdu tort tal-euro għal din il-krizi um, dinjija, kien il-krizi ekonomika u finanzjarja, jiena il-risposta mux l-ewwel darba li tajta għalek mux sinaqt nerġa nirrepetija. Għanej nitkelmu ftit fuq it-trattat, it-tini parti tal-mistoqsija tijak. Aħna nafu li meta konna din n-negozjaw trattat tal-Lisbona, kienem diskussjoni dwar id-dritt tal-istati membri li, li jista' jkollhom biex joħorġu mill-Unjoni. Xaġa ma kienx teżisti qabel. U dan id-dritt issa nsibuh fit-trattat. Iva, għandek raġun memx l-istess dritt għal dawk l-istati membri li jridu jħallu iż zona tal-euro. Ġifiri l-ewwel iridu joħorġu mill-Unjoni biex ikunu mbagħad jistgħu joħorġu mill-Euro. Il-Kummissjoni m'għandix l-intenzjoni li tagħmel proposta f'dan is-sens, imma jekk jgħat il-kas li kunem eh, emenda fit-trattat u anki talba mill-istati membri biex jitlu dispozizjoniet pal dawn għalix li u ma l-istati membri stess li jarratifikaw it-trattati ġifiri jekk ikunu jridu jagħmlu emenda jistgħu jintroduċu it-talba. U jekk ikun hemm talba minn stat membru, il-Kummissjoni Ewropea Ovvjament se tagħti lajnuna teknika taħħa ma miex l-intenzjoni tal-politika. Inti ma personalment jgħid il-deputat taqbel ma din l-idea? Kif diġa qedlek jekk ikun hemm talba minn xi stat membru jew xi stati membri f'din direzzjoni, il-Kummissjoni tkun qedem biex tgħin. in any case, unanimity is required. Imma ovvjament tkun hemm unanimità biex ikun hemm amendi amenda fit-trattat. Il-deputat li jmiss. Sur Dambrov Kisnel, akmana fil-dikjerazzjoni tiegħek inti tkellimt fuq l-importanza ta' riforma strutturali pal ġara fil-Ladvja. Sellimt il-Fiscal Compact, il-Growth Pack, il-Six u Two Packs Imma mbagħad f'risposta waħda inti semmejt u għetni kwota il-bżon biex dawn l-istrumenti jiġu reveduti u um, anki jiġu streamlined. L-streamlining tista' tkun tajba, tista' tkun ħażina, ġifiri meta wieħed jitkellem fuq il-kelma streamlining dan ma jfisser xej. Tistalek inti telabora fuq dan flima sens, flima direzzjoni inti dawn l-istrumenti se tara li jiġu streamlined. Iva, tajjeb wis, mela, fuq din il-mistoqsija ħna nafu li l-Kommissjoni Ewropea skont il-liġi bil-4 Street tati revizjoni ta' 6-pack u ta' 2-pack u dan irid isir sal-aħħar ta' din is-sena, anzi sa' nofs Diċembru ta' din is-sena, ġifri dan il-proċess għaddej palissa. U bil lider il-rifju se tkun eh, wara li ilu jitħaddem l-ewwel sentej dan il-2 pack u 6 pack. Ġifieri isa rapport ta' xġara. Umbat ikun hemm forsi rekomandazzjonijiet bħala l-paslimis għal proposti ta' kif jistgħu jinbidlu xi ftit l-affarijiet. L-analiżi u mbagħad rekomandazzjonijiet. Issa, xrid ngħid meta tkellimt fuq l-streamlining, jiena rrid tinfisser li bħalissa għandna numru ta' proċeduri u din il-governanza makroekonomika kollha huwa <laughs> hija kwistjoni veru diffiċli anke biex nispjegaw liċ ċittadini tal-Istati membri għanna il-patt ta' stabilità u ta' tkabbir għandu ġifiri ċertu possibiltajiet ta' prevenzjoni. Għanna l-izbilanċi makroekonomiċi u da nużaw ġifiri l-istrumenti diġanna dispozizjoni tagħna. Fu l eh, dp anki f'dan il-pat għan eh, allokazzjoni għalieħ, wieħed jikunsidra mhux biss id-deficit eċċessivi manki djun. U l-istati membri bil-forsi rridu il rapporti dwar dawn il-mekanizmi ta' superfużjoni. Għalhekk naħseb li rridu nħarsu lejn dan kollu bħala sistema waħda biex jintużaw flimkien biex l-istati membri ma jkollhomx daqshekk pis qawwi eh, dwar il-rapporti u anki biex il-proċeduri u l-istrumenti differenti eh, kemm jista' jkun nisimplifnaw minn għamlu ħalluhomx daqshekk konfużjoni. Eh, għal GUI e, għal e, sur Patrick l ħajrik. Grazzi. Kulħadd jgħid li l-Euro Eh, ma ħadmitx l-Europa 2020 eh, ma jemx innovazzjoni hemm il-faqar. Araw ir-riżultat tal-pjanta il-kupru tal-Ġunju tal-2012 għalek mill-konklużjonijiet ma taħsbux li rridu inbidlu b'mod radikali l-politika, ma morrux, ma naħdux l-austerita imma namlu pjanta zvilup soċjali tal-bniedem u anki tal-ambjent fuq eh, il-euro ma tasbux irridu rridu imbidluwa biex din tkun strument ta' kooperazzjoni biex nifavorixxu l-investiment u anki il-xogħol iktar xogħol. Grazzi. Iva, fuq il- fuq il-mistoqsija dwar l-istrateġija ta' Lisbona u l-Europa 2020 aħna nafu minn reviżjoni tal-Europa 2020 dak iż-żmien meta ġiet abbozzata kienet dan kien qabel il-kriżi tal-żona tal-Euro u għalhekk huwa ovvju li rridu ninkludu dak li tallimna wara l mil kriżi anki li konna iktar bilanċ aħjar bejn l-ekonomiku, il-finanzjarju u em, dak kollu li huwa ukoll soċjali. Affarijiet ovvji. Dan hekk irju nimxu b'reviżjoni tal-Ewropa 2020. Issa, inti semmejt ukoll miżuri favur l-ambjent, jekk inti ta' tidaqatajn l-Europa 2020 u il-miri ambientali liktar l-irsaqna Em, Rizultati huma tajbin, imma ovvjament irridu nibnu u koll fuq dan kollu għal wara dak li ġej bl-Europa 2020. Il-miri fl-Europa 2020 huma indikattivi ġifiri reduzzjoniet It-2020 twenti l-miri 2020 20 il-miri 20-20-20 li huma vinkolanti għall-istati membri. U nafu, rridu naraw li l-istati membri dejjem jipruvaw jilħuqom. Issa, pala strument investiment, nirreferi l-ura għal proposta ta' 300 biljun ta' euro ġifir il-pakket għal 3 snin li ġejjin Wasanna fin-nofs tal-smiħ tagħna għalhekk jiena nixtieq nitlob il-kollega għall-kumitat Emple. Issa Monika Vana għall-grupp tal-ħodor. Grazie, signora President. Kommissarju nominat. nixtieq nirreferi għal kwistjoni ta' leġittimità demokratiku demokratika fis-semestru Ewropew. L-iktar il-kwistjoni tal-ftejm interistituzzjoni li bħalissa il-Parlament mandu rebda rwol fil-supervizjoni ta' semestru Ewropew. Il-Parlament Ewropew jista' jfassal rapport fuq inizjattiva propja imbagħad il-Kunsell bażikament qed jinjora dawn ir-rapporti. Intom favur li kunem hemm xi tip ta' ftehim interistituzzjonali ħalli l-Parlament ikun jista' jeżerċita ir-rwol leġislattiv tiegħu l-iktar għar-rapport annwali u l-linji gwida tal-politika it-tininet. Is-soċjetà ċivili u semestru preċedenti, il-Kummissarju Kumissjoni Ewropea stabiliċ l-linji gwida dwar kif nistgħu ninvolvu aktar l-soċjetà ċivili fis-semestru Ewropew. Ninvolvu aktar b'mod aħjar. President Juncker propona li dawn il-linji gwida jiġu sviluppati. Meta ħat implementaw dawn il-linji gwida? Dwar l-involviment ta' soċjetà ċivili fis semestru Ewropew u x'tip ta' miżuri speċifiċi ħat ipproponu għal dak li huma prioritajiet ekonomiċi. Grazzi għal mistoqsijiet tiegħek dwar il-ftehim interistituzzjonali. L-ewwel nett, nemmen li għandna niffukaw fuq sustanza. irridu naraw x'neħtieġu f'termini ta' sustanza biex intejbu dialogu bejn il-Komissjoni Ewropea u il-Parlament Ewropew, anke fost istituzzjonijiet Ewropej oħra u parlamenti nazzjonali u gvernijiet. U niffukaw fuq is-sustanza x'nixtiequ niksbu u bħala membru tal-Parlament Ewropew jiena lest illi ninvolvikom li naħdem ħalli konna riżultati li narawhom bajnejna u konna konsultazzjoni u kooperazzjoni li jkollha impatt fuq il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Dwar il-ftejim qafas. Dan għanna uħ fiħdan il-ftejim qafas li diġa hemm bejn il-Parlament u l-Kummissjoni jew inkella għandna noħolqu ftejm qafas ieħor b'mod partikolari għas-semestru Ewropew. Fil-fema tiegħi din hija xi ħaġa li għandna niddiskutuha hekk kif naqblu dwar is-sustanza. Kif u fejn nixtiequ niżguraw li jkun hemm input fih dan it-teħid ta' deċiżjonijiet fis-semestru Ewropew imbagħad l-involviment tal-imsieħba soċjali diġa semmejt jidejat. Nemmen li dawn għanna nizviluppawa fl-imkien ma l imsiħba soċjali. Jiena nishtiq li kunem involviment mill-qrib ma l imsiħba soċjali fiħdan l-AGS u l-preparazzjoni l-AGS fuq livell nazzjonali matul ir-reviżjoni dettaljata u kol fil-preparazzjoni tal-CSRs. Fisem li FDD, Marco Zanni, grazie President Komissarju. Xtaqt nirreferi għas suġġett li semma l onorvoli Ljuke. Ġifiri, il-nuqqas u l-vojt, il-baħ leġizlativ li jem biex pajis ikun jista' joħroġ mill-euro. Se nifoka fuq żewġ suġġetti. L-ewwel net, anke f'dik li hija dak li huwa tħul fl-euro u differenzi fost il-leġizlazzjoni li jeżistu fost il-pajjiżi pereżempju Renju Unit u Danimarka għandhom ftejemiet illi jippermettulhom li ma jidħlux fil-munita unika. Il-pajjiżi l-oħra li mhumiex fl-euro irridu jilħu jekk jilħu l-kriterji ta' konverġenza irridu jidħlu. L-ewwel tweġiba li xtieq minn għandek, it-tieni tweġiba dwar dak li inti semmejt fil-leġislazzjoni sabiex eh, wieħed joħroġ miż-żona euro, li tiħu ħsieba l-Kunsill. Il-25 ta' meju ċittadini ivvutaw b'mod ċar, ivvutaw l pajjiżi li fil-programm tagħhom kellhom il-ħruġ miż-żona euro, referendum dwar l-euro. Inti ħat injora dak dik id-deċiżjoni ta' ċittadini ħat tgħaddi d-deċiżjoni l konsil u ħat għamel xi ħaġa. Infakrek li l-riforma tal-EMU hija fost l-10 prioritajiet li semma il-President Juncker. Din hija priorità għal kulħadd. Nixtieq nisma' femtek. Sur Dobrovski. Dwar l-approċċi differenti għal stati membri differenti nafu li Danimarka u Renju Unit għandhom l-opt-outs xi ħaġa li negozjawa meta nħolqot iġona żona euro imma għall-istati membri l-ġodda li kellhom jissieħbu mill-2004 l qudiem ma kienu qed ma kienux qed jiġu offruti opt-outs mhijiex alternattiva imma huwa obbligu għall-istati membri l-ġodda li jissieħbu fiż-żona euro hekk kif jissodisfaw il-kriterji ta' Maastricht. Iżda naturalment nafu l-istati membri differenti għandhom approċċi differenti Uħut diġa jissieħbu fiż-żona euro xi pajjiżi l-iktar dawk li għandhom rati ta' kambju telajnu nizlin mhux qed jissieħbu għaliex jista' jkun hemm bidla kbira fil-politika monetarja tagħhom irridu jagħmlu rata ta' kambju tagħhom fissa u bekk irridu naraw kif dan jista' jolqot l-ekonomiji tagħhom. Jekk il-pajjiżi bdew serħu fuq dal-istrument hemm dom bżonn bidla sħiħa fil-policy tagħhom. Imbagħad dwar il-bidla fit-trattat u l-possibilità li l-pajjiżi fi żona euro jkunu jistgħu jitilqu minn żona euro kif diġà qabel. Din hija xi ħaġa li taqa' fidejn l-istati membri. u jitolbu għal-bidla fi trattat kif ġar fil-kas ta' trattat ta' Lisbona u kol il-possibilità li wieħed iħalli l-Unjoni Ewropea. Imma din mhix id-direzzjoni li tixtieq tappoġġa il-Kummissjoni Ewropea jew li tħeġġiġa, ma tixtieqx tħeġġiġa infatti. Markus Ferber, fisem il-PPE. Grazzi. Żewġ mistoqsijiet l-ewwel l-implementazzjoni ta' semestru Ewropew. Xi suġġeriment tiegħek u l-idejat għal li huma obbligi mandatorji ta' CSRs nistgħu nsaħħuhom imbagħad l-SMEs u l-imprenditorjat. X'miżuri qed tippjanaw? X'qed tippjana inti biex tappoġġa lill-intrapriżi żgħar ta' daqs medju fil-qafas ta' lat għan negozji żgħar. Iva, grazzi. Grazzi Sur Ferber. L-ewwel net dwar rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż. L-implementazzjoni ta' CSRs us probabli mhix daqshekk u li daqskem nishtiqwa bejn 10 sa 14% skont stimi li kienem l-evalwazzjoni tal-parlament hija dik ta' 18%. Jider biċċar l-immem lebda sanzjonijiet marbuta ma' CSRs. U laqqasija l-intenzjoni li kunem sanzjonijiet. L-idea hija li insaħħu CSRs u kemm il pajiz jagħmluhom tagħhom dawn ir-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż. Jiġifieri niddiskutu aktar mal kemm l-imseba soċjali kif ukoll il-soċjetà ċivili u kol meta niddiskutu l-fondi tal-Unja Ewropea, programmi operativi, niżguraw li l-fondi tal-Unja Ewropea jiġu applikati skont is-CSRs. Nafu li hemm il-makro kondizjonalità tal-fondi tal-Unjoni Ewropea li wkoll tista' tiġi użata fil-kuntest ta' CSRs. Il-Kummissjoni Ewropea wara l-ewwel round fit-tieni round mbagħad tista' tkun aktar speċifika, tista' tgħid aktar fid-dettall dwar xandu jsir viza vis CSRs u kol tagħti ċertu miri speċifiċi jekk il-pajjiżi ma jikonfermawx ma' CSRs u dan iwassal xi bilanċi kbar. Hemm naturalment il-LDP jew il-proċedur ta' zbilanċi makroekonomiċi li jistgħu dawn l-istrumenti jistgħu jiġu użati. kolli nwieġeb għal dik il-mistoqsija, l-aħħar mistoqsija tiegħek fuq bażi bilaterali, jiddispjaċini ma spiċali l-ħin Naddi il-kelma l onorevoli Fernandez fisem l-SND. Grazie, Presidenta. Grazie ħafna, Signora President, nil-qawaw l-Sur Dombrowski. Aħna il-koll naqblu li b'mod komuni maqsum eh, mill-Stati membri jista' jkollna eh, nistgħu ngħinu dawk il-pajjiżi li għandhom id-dejn. Eh, għal dan għandna l-patta stabilità u tkabbir, iżda minkejja dan hemm imġiba oħra free rider F'undjoni e, f'Unjoni Monetarja meta pajjiżi li għandhom e, e, bilanċ pożittiv jaslu għal livelli li mhumiex sostenibbli u li jevitaw l-apprezzazzjoni tal-munita tagħhom permezz li jkunu parti mill-munita mill-Unjoni Monetarja billi kollhom eh, tfaddil sostenibbli. Issa dawn effetti esterni li jistaw joħolqu ċertu zbilanċi dawn ġejjin minħabba id-deficit u anka il-mod kif jaħdem il-kont korrenti jista, il-Kummissjoni ma taċ l-istess importanza lil deficits bħal inti tikkonsidra il-miżuri li jittieħdu irridu jittieħdu fuq livell nazzjonali u ħajtieħdu miżuri fuq dawk il-pajjiżi li qegħdin jiddestabilizzaw il konturanti fiħdan il-żona euro. Grazzi. Oh, uh, so uh, mm, the uh, question basically is on the Il-mistoqsija bażikament hija dwar il-kontijiet kurrenti u d-deficit kif ukoll il-surpluses. Meta ikunem hemm deficit tal-kontijiet kurrenti li jindikawna fiċ-ċert li hemm problemi fil-pajjiż, problemi ta' kompetitività, ta' esportazzjonijiet, din hija xi ħaġa li għandha tiġi indirizzata. U ja kawża ta' tħassib Iżavi dak il-pajis Deficit f'pajjiż jista' jfisser surplus f'pajis ieħor fl-aħħar mill-aħħar. Il-bilanċ eh, globali tal-kummerċ għandu jkun ibbilanċat. Dan ir-rigward jidher biċ-ċar illi hemm skop għal diskussjoni u iva hemm diskussjoni mill-ICB ekonomisti sabiex ikun hemm aktar stimolu għad domanda f'pajjiżi b'surplus. Ja parti mill-formula. Meta naraw l-iżvilupp ta' żona euro, irridu nitrattaw iż-żewġ naħat il-pajjiżi ta' deficit, irridu nipprova naqsu d-deficit, imma wkoll irridu nitrattaw il-pajjiżi b'surplus. X'jista' jsir sabiex nixprunaw id-domanda f'pajjiżi b'surplus. L-affarijiet huma naturalment marbuta flimkien. U li rikiet revesjus mill-ICR. Kjoġbok. Nisapawnek. Sur Dobrovski. Inti ex-Prim Ministru, inti persuna li għamlet riformi strutturali tas-sew importanti fil-pajis tagħha. U f'dan l-isfond nixtieq inkun naf l-idea ta' benefiċċji komuni tal-qatt fl-Unjoni Ewropea xi ħaġa li tappoġġa, xista' jiġri dawk li huma trasferimenti ta' appoġġ forsi tkun soluzzjoni għal uħut mill għawġ fl-Ewropa bħal pereżempju l-impatt fuq il-swieq ta' xogħol negattivi u l-problemi li issa qed niltaqgħu magħhom għaliex it-tnaqqis ta' drittijiet tax-xogħol qegħdin qed jinferex fl-Ewropa għandna suq ta' xogħol aktar flessibbli. Xi pajjiżi bħal Latvja diġa' implementaw riformi diffiċli. Kif ħajġu implementati riformi strutturali fil-ġejjeni, fil-fema tiegħek? It-tieni mistoqsija. X'tip ta' mekkaniżmu ta' trasferiment tixtieq is-saħħa fl-Ewropa ħalli s-saħħa din it-tip ta' attività fil-ġejjeni? Iva, grazzi tassew għal-mistoqsijiet tiegħek. Meta aħna nitkellmu dwar assigurazzjoni komuni għal qat din hija xi ħaġa li għandha tiġi diskussa frabta mal-possibilità li jkun hemm kapaċità fiskali għal żona euro jew fil-kuntest ta' dan. Iżda bħalissa irdu ngħidu biċ-ċar m'hemm l-ebda konsens ċar dwar dan la approċ din id-direzzjoni. Lanqas fil-Kunsill jekk aħna ħa adottaw din id-direzzjoni iridu bidlu fit-trattat. Mingħajr bidla fit-trattat dan ma jistax ikun possibbli. Imbagħad jidher qudiem għajnejn kulħadd ukoll li aktar solidarjetà tfisser ukoll aktar kontroll, aktar supervizjoni u aktar responsabilta' Iż-żewġ naħat huma tassew marbuta flimkien. Fil-ġejjin qarib dan mhux ħajġi diskuss imma forsi fil-ġejjin iva jsekun hemm xi bidliet fit-trattat li forsi nistgħu niddiskutuhom bħala kummissjoni xirridu nagħmlu aħna nixtiequ niżguraw l-assigurazzjoni fl-istati membri differenti tkun immirata, użata b'mod immirat biex tilħaq lil gruppi li l-aktar jeħtiġuha l-aktar il-gruppi problematiċi bħal zazax li ibatu minħabba dan. Għanna l-inizjattivi, inizjattiva ta' zaza hija xi ħaġa li rridu nibotaw għal qudiem imma hemm l-anzjani wkoll illi għadhom ma waslux għall-età ta' irtirar. Palissa irrid nara din ir-rabta mirata fost l-Istati membri. Fisem l-għalde kellem li mis. Nervu li tum. Signora Tyson, matul ismeħ taħħa f'ħames okkażjonijiet differenti referit għall-indikaturi soċjali fis-Semestru Ewropew. Hija tkellmet dwar l-indikaturi soċjali li għandhom jissaħħu. Jean-Claude Juncker ukoll tkellem dwar it-tisħiħ ta' dimensjoni soċjali fit tfasil tal-politika tagħna u biex naraw l-implikazzjoni soċjali ta' deċiżjonijiet ta' politika ekonomika. Inti, x'inhi l-fema tiegħek dwar eħtieġa li nsaħħu l-indikaturi soċjali meta naraw x'qalu Marian Tyson Jean-Claude Juncker u dalla darba ħafna stati membri qalu li mhux ħajjilħu il-miri ekonomiċi stabiliti fis-semestru Ewropew f'dan il-kalendarju propost xin il-fema tijak kif għandu, xtib ta' ġestjoni għandu jkunem ta' dan il-time frame, ta' dan il-kalendarju. Dwar indikaturi soċjali fis semestru Ewropew. Ikolli ngħid li naqbel 100% mal-President Eleġan Claude Juncker u koll mal-Kummissarju nominat Marian Tyson ir-rwol tal-indikaturi ta' dawk l-indikaturi għandu jissaħħaħ. Xi ħaġa li jiena stess tennejt hawnhekk kemm il-darba etta kemm il-darba u jiena nisab ħerqan biex naħdem minn qrib mal-Kummissarju Tyson u l-President Juncker ħalli nsaħħu din id-dimensjoni soċjali. Kif ukoll biex naċċertaw li l-politika ekonomika u fiskali jimxu it fit mal-politika soċjali u dik tal-impjegi. Dwar situazzjonijiet fi stati membri differenti, l-istati membri għandhom ikunu trattati bl-istess mod. Din għandha tkun l-idea ġenerali, meta nużaw il-pat ta' stabilta' u tkabbir, għanna namlu dan l-istess mod kullimkien ħalli niżguraw l-istati membri kollha jirċievu trattament indaqs. Kollox għandu jserraħ fuq dan il-prinċipju, kollox għandu jkun trasparenti u hemm bżonn ta' linji gwida jħarsu l qoddim għall-istati membri ħalli huma jifmu għaliex qed tiġi applikata l-flessibilità jew kalla għaliex mhux qed tiġi applikata l-flessibilità l-Onorevoli Kuneva mill-GUE. Sur Dobrovskis, inti et li kont ħatati attenzjoni inda kwistjoni soċjali u finanzjarji. Madonna kollu fil-pajjiżi li għandhom programmi ta' stabilità fiskali qegħdin jiġu imneħħija ħafna drittijiet, pal per eżempju drittijiet dritt tal-istrajk. Nixtieq nisma' minn għandek iva jew le inti taqbel mal-pressjoni li qed issir illum mitrojka fuq il-Greċja biex biex jitneħħa dritt tal-lockout tal-strike minnaħa tal-impjegati fuq minnaħa ta' min jimpjega fuq l-impjegati u x'taħseb dwar id-dialogu soċjali issa miex responsabiltajiet tal-Istati Membri għal darbora nixtieq inkun naf inti x'ħat tagħmel. Xi ħaġa oħra. L-Unjoni Ewropea għandha bħala priorità tagħha it-tnaqqis tal-faqar sas-sena 2020. Pala kummissarju bċertu responsabiltajiet soċjali dawk li għandhom xjaqsmu mal-euro. Inti. Lest li tappoġġa numru konsiderevoli ta' membri tal-Parlament Ewropew u ċittadini Ewropej li ħajjitolbu lill istati membri biex jindirizzaw il-faqar e kif intom tindirizzaw kwistjonijiet oħra bl-istess mod. Grazzi. Grazzi tal-mistoqsija tiegħek. L-ewwel net għal darbohra. Il-pajjiżi għaddejjem il-programm. L-ewwel pass. Rridu nagħmlu f'zavi trojka huwa niżguraw il-proposti ta' trojka mhux biss jiġu eżaminati dak li huwa impatt ekonomiku u fiskali imma anke dawk li huma impatti soċjali. Din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni l-ġdida tassew trid taħdem fuqha u trid tagħti mekkaniżmi konkreti dwar kif dan jista' jiġi aċċertat. Inti semmejt xi talbiet speċifiċi min-naħa ta' Trojka viża fil-Greċja bħalissa m'għandniex f'pożizzjoni li nagħtik tweġiba speċifika. Iżda jidher biċ-ċar illi jiena les li diskuti dan il-punt miegħu b'mod bilaterali meta nkun aktar mitħla ta' rekwiżiti ta' trojka fi stati membri differenti. U bħala viċi president għall-euro u għad dialogu soċjali jiena għandi lan li naħdem mill-qrib ħafna mal-Istati membri ma' Trojka u kol sabiex nressa il-qoddim din il-priorità tal-Kommissjoni ħalli l-impatt l-evaluazzjoni ta' impatt soċjali eh, tkun aktar ċara fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet basew kaut mill-grupp tal-ħodor it Thank you and uh, thank you Mr. Dombrovski. Grazzi ħafna u grazzi Sur Dombrovski tal-tweġibit kollha li tajt sissa, iżda kultant inti tajt li ovvjament huwa diffiċli wieħed jasal l-pożizzjoni fil-kulleġġ li aħna nafu. Imma issa aħna nixtieq nkunu nafu l-pożizzjoni tiegħek x'inhi għalhekk għandi żewġ mistoqsijiet konkreti u nixtieq nkun naf minn għandek personalment x'in l-opinjoni tiegħek li net l-importanza tal-indikaturi soċjali semmejt dan il-punt kemm il-darba, grazzi. Imma inti lest li tieħu azzjoni korrettiva meta l-istati membri ma jkunux edin wet u l-indikaturi tagħhom, pereżempju meta jkun hemm inugwaljanzi eċċessivi f'pajjiż, inti tieħu azzjoni korrettiva f'dak il-każ dik hija l-mistoqsija l waħda. tieni waħd fuq l-euro jinħsib qed tkun vag ħafna. Inti kont qed tiftaħ il-possibilità li wieħed jitlaq mill-euro U dan qed joħloq ħafna inċertezza minħabba l-pożizzjoni tiegħek għalhekk aħna nixtieq nisimgħu minn għandek personalment. Inti tappoġġa l-euro ħat assigura ruħek li il-membri kollha ta' żona euro jibqgħu fi żona euro, grazzi. Ok, eh, so. Tajbis, mela. Grazzi għal dawn iż-żewġ mistoqsijiet. Issa dwar l-ewwel mistoqsija minn tiegħek fuq l-importanza tal-indikaturi soċjali Jena naqbel bisħiħ, anka ma dak li qalet Marian Tyson. Iġi għawek meta kella ismiħ taħħa li l-indikaturi soċjali irridu jinataw pis sħiħ fit-teħid ta' deċiżjonijiet għal dawk li huma CSRs, il-Country Specific Recommendations. Jena naqbel 100% ma' Marian Tyson fuq dan u jena verament lest li nappoġġa l-inizjattivi tagħha f'dan il-qasam. Issa dwar li jittieħdu ċertu sanzjonijiet. Aħna nafu li rakkomandazzjonijiet li huma speċifiċi għal pajjiżi ma, ma jwaslux għal ċertu sanzjonijiet fihom infushom. Aħna diġà ġibni għad il-mistoqsija. Għalhekk f'dan il-każ jekk ikun hemm żbilanċi eċċessivi, hemm proċeduri oħra ta' żbilanċi eċċessivi li jistgħu jintużaw u li bihom eh, ikunem aktar importanza motija li l-aspetti soċjali. Issa, la, dwar l-euro, jina derli li kontat nitkellem mod ċar meta qed li dinja xi ħaġa li l-Kummissjoni mhijiex ħadd ikkoraġġija dan it-tip ta' dibattitu. Jiena, jekk qed istitlob l-opinjoni personali, jiena ħanżom 100% mal-euro, jiena verament għamilt kampanji kbar fil-Latvja. Waqt iż-żmien tal-kriżi taż-żona euro sabiex il-Latvja titħol fiż-żona euro. U minkejja eh, sfondi differenti ħafna u sfondi fiċli fil-euro għalfej u għatant kien tant importanti biex il-Latvija titħol fil-zona euro. Għalfej zona euro għanda munita stabli, għalfej l-euro għanda ġejjini u għalfejn xorta waħda ta' min jidħol fi zona euro anka waqt il-krizi u għalfej hemm ġejjin ċar u hija idea tajba li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea jidħlu fi zona euro. Jien dejjem tkellimt b'mod ċar fuq dan u dejjem nimbotta biex nibqgħu mixin f'din id-direzzjoni. Grazzi. Laura Agea from the Grazzi issa Laura Agea mill-EFDD. Grazzi ħafna, Sinjura President. Komissarju, eh, nominat Dobrovski. Ejja nitkellmu b'mod ċara għaliex il-pożizzjoni tijak hija ċara fuq l-euro, inti taf li il dialogu soċjali jrid jinvolvi il-partijiet soċjali għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din li għandu x'taqsam ma' reġun tiegħi jiena Taljana. E, b'mod partikolari fl-Umbria f'Terni fl-Umbria hemm stabiliment industrijali li ilu aktar minn 130 sena Dan l-istibeliment huwa tal-grupp Otis li ippjana t-neħija ta' ħames, li t-keċċija ta' ħames mit persuna. E, ġviri, dawnu ma dawn il-nis li 50 xuri oħra ħajt il fol garanzijiet tagħhom issa la id-din nitkellmu fuq dialogu soċjali. Inti qed taħseb li ħatkun interlokutur reali jew inkella ħankomplu e, biskambju ma nafx kemm utli bejn żewġ realtijiet differenti li huma imbeda ħafna minn xulxin. Jew verament inti tixtieq tagħmel xi ħaġa dwar id-dialogu soċjali. Grazzi. Uh, well, uh, thank you for... Grazie ħafna għal din il-mistoqsija, mela. Fuq dialogu soċjali. Ovvjament, id dialogu soċjali qed isir fuq livelli differenti, inkluż fuq livell tal-Unjoni Ewropea u anka dak fuq livell nazzjonali. Issa dwar il-livell tal-Unjoni Ewropea, ċertament hemm bżonn li insaħħu eh, id-dialogu bejn l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-imsieħba soċjali u anka bejn l-imsieħba soċjali. Per eżempju, f'dawn l-aħħar ħames snin, l-imsieħba soċjali tal-Unjoni Ewropea ma kienu ħarġu blebda proposta autonoma fuq livell Ewropew. Hemm numru ta' proposti fuq livell settorjali, iżda fuq livell ta' Unjoni Ewropea m'hemmx proposta ġenerali autonoma li mhijiex waħda settorjali. Għalhekk hemm skop sabiex verament insaħħu id-dialogu soċjali anka bejn l-imsieħba soċjali. U din hija xi ħaġa li jiena verament lest li nagħmlu nejn biex tiġi faċilitata. Issa fuq livell nazzjonali Id-dialogu soċjali fuq livell nazzjonali l-ewwel qabel kollox huwa l-kompetenza tal-istati membri u anka tal-imsieħba soċjali. Dak li tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea fil-waqt li qed tieħu deċiżjonijiet fuq livell ta' Unjoni Ewropea hija li tinvolvi bisħieħ anka l-imsieba soċjali nazzjonali fuq sma li eh, jinvolvu l-kompetenzi tagħhom. Ovvjament, jekk aħna niddiskutu intrapriża partikolari f'pajjiż partikolari, dik hija fidej li msieħba soċjali fuq livell nazzjonali u l-gvernijiet nazzjonali li jiddiskutu. Minnaħa tal-Unjoni Ewropea, xogħol huwa li nassiguraw li kullum qafas li jinkoraġixxi dialogu soċjali u li jinkoraġixxi il-ħolqien tal impjiegi u tkabbir ekonomiku sabiex dawn il-problemi bħalma inti semmejt ma jibqgħux jeżistu. Grazzi. Grazzi ħafna issa Jerun Leonards minn PPE. Grazzi ħafna u grazzi sur Dombrovski tal-Ijataw. Jina eh, naħseb juwa verament interessanti li Ijataw pala ex-Prim Ministru eh, tal-Latvija verament kellu suċċess għax eħen il-Latvija billi toħroġ minn krizi ekonomika għal tkabir ekonomiku u għal ġol zona euro. U għaw minna għek li jett jajtu li għamil bieċa xorħazina ma naħseb aħjar jitolbu l-pariri tijak u jisegwu l-eżempju tijak. Issa dwar il-mistoqsija tiegħi waħda mill-isfidi għal EMU hija l-insibu mod kif inwiġbu il-xokiet asimetriċi fil-stati membri mingħajr ma jkun hemm unjoni ta' trasferimenti per permanenti u nixtieq nisma l-idea tiegħek fuq dan. Il-Kummissjoni ta' bħalissa fukat biss fuq modi ta' kif tinkludi il-benefiċċji tal-qat. Jiena ma naħsibx id-dinja tajba għalhekk nixtieq nisma' minn għandek jekk għandek x'idea addizzjonali barra dan. Grazzi. Uh, ok, uh, uh, thank you. Grazzi. Ovvjament aħna nafu li din il-kwistjoni tal-xokkiet asimetriċi fi zona euro, il-kapacità fiskali, l-unjoni ta' trasferimenti, kif qed semmija inti, daw kollha huma kwistjonijiet kontroversjali ħafna u l-opinjonijiet huma maqsuma fuq dan il-punt. Iżda hemm ċertu inizjattivi li jiena naħseb li jistgħu jsiru fuq livell Unjon ta' Unjoni Ewropea u li jistgħu jgħinu partikolarment dawk il-pajjiżi li jinsabu f'diffikultà u uħut minn dawn l-inizjattivi diġà huma fil-post bħal garanzija ta' Zazah li hija appoġġjata eh, bl-inizjattiva tal-impjiegi tal-Unjoni Ewropea din hija xi ħaġa li għandna bżonn ħarsu leha biex naraw kif tista' tiġi implementata kemm jista' jkun malajr. Kif ukoll irridu naraw kif nistgħu inwessaw u nkabbru l-ambitu ta' dan il-programm kif ukoll potenzjalment forsi jankantawluh. Din hija waħda mill-iżjed E, problemi soċjali u soċjoekonomiċi li qegħdin ifaċċaw għalhekk irridu nindirizzaw fuq livell ta' Unjoni Ewropea u jiena naħseb li din l-inizjattiva hija waħda tajba ħafna u rridu nkomplu naħdmu fuqha. Issa fuq il-faċilitazzjoni tal-investiment għal oħra La darba aħna edin diskutu dan l-investiment, il-pakket ta' investiment ta' 300 biljun, irridu naraw kif dan il-pakket ta' investiment hija tiffaċilita tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi iżda b'mod partikolari fil-pajjiż li qed insegwu l-programm. Mbagħad hemm il-fondi tal-Unjoni Ewropea fejn hemm mekkaniżmu ta' trasferimenti permanenti bħalma semmejt inti, imma hemm bżonn li nużaw anke dawk il-fondi tal-Unjoni Ewropea mod aktar immirat sabiex nittrattaw il-miri tal-Unjoni Ewropea 2020 kif ukoll rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi, CSRs, u nifukaw il-regoli tal-fondi tal-Unjoni Ewropea sabiex ikollna aktar skabir u impjigi. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Perex. Grazzi, Sur Komissarju nominat. Inti jett li il-Euro hija um, suċċess minn ektit tittamela, imma eh, minti ġejm eh, minn stat membru li u kol forsi xtaq joraċ mill europ Il-politika li għamilna makroekonomika ġabet 250.000 zazuħu zazuħa biex jitlaq minn pajjiżek. Dan huwa il-progress anki ta' innovazzjoni ta' posit ta' xogħol f'dan il-pajjiż li inti qed li fuq saqajħ. Il-flessibilità tal-pat stabilità mela fuq dan ir-riformi strutturali barra minnhom tista' tina eżempju ta' xi jistgħu jkunu dawn il-marġni ta' flessibilità li ma ntużawx minn eh, dawk ta' qablek, meta ġifiri kienu kummissarji, inti qed li kien hemm ċertu żbalji politiċi li eh, twetqu f'pajjiżek meta inti kont responsabbli imma ejdli um, ejdli x'seta kien żball bħal dan li ma tixtieqx li terġa' tirrepeti. Grazzi. Uh, ja, tātad ċejta atkal bija vismaz uh, trīs uh, Mela tal-boħra, hemm tliet mistoqsijiet. Meta niddiskutu s-sitwazzjoni fil-Latvja, peress li ħanqijat niddiskutu sitwazzjoni fil ħan wieġeb bil-Latvja. Mela, fuq il-kriżi fil-Latvja tenni il-punt li jiena meta kont qed immexxi l-gvern. Jiena kont qed nieħu fidejja kriżi li diġà konna kemm kienet kbira, kien hemm tnaqqis fl-ekonomija ta' 40% fl-2009. Diġà konna parti minn programm internazzjonali, U għanka, meta konna fl-oppozizjoni konna tkellimna mal-gvern, aħna xtaqna e, nerġaw npoġġu l-ekonomija fuq saqajja u fi żmien sena aħna rnixxinna immorru lura għat kabbir. U bdejna bit-kabir għal dawk li huma l-esportazzjonijiet imma rajna wkoll tkabir fl-investimenti. U dan permettilna nispiċċaw b'sitwazzjoni fejn il-Latvja issa għandha wieħed mill-iżjed eh, ċifri ta' tkabbir b'saħħithom. Issa l-istabilità kienet fil-stabilità tal-pat tal-tkabbiru stabilità, imma ma tantx ħin imma kiku kważi kważi les li nagħmel anka żewġ minuti sħaħ fuq dan is-suġġett ma jekk trid nistgħu niddiskutu fuq livell bilaterali x naħseb li huwa verament suġġett importanti u hemm il-flessibilità fil-pat ta' stabilità u tkabbir li jista' tista' tintuża din il-flessibilità. jew il possibilità li nuża żewġ minuti fuq da biss jew inkella ndiskutu fuq livell bilaterali, skużawni. Okay. I'll give the floor till, to Madam McIntyre from... Uh, mela naddi l-kelma issa l signora McIntyre mill-ICR. Grazzi. Sur Dombrovski, għaw edha. Inti diġa indikajt li inti konxu tal-fat li il-mekanizmi ta' dialogu soċjali fuq livell ta' Unjoni Ewropea jistgħu jkunu differenti minn mekanizmi ta' dialogu soċjali fuq livell ta' Unjoni ta' Stat Membru għal dawk li huma l-sihba soċjali huma għandhom id-dritt li jadottaw ftehim kollettiv fuq livell Ewropew jista' jkollu effett legali skont il-Kunsil tal-Ministri. Meta dan it-tip ta' ftehim jingħala mill-sihba eh, soċjali, il-Kunsil mbagħad jista' jaċċetta jew jirrifjuta proposta imma ma jistgħux jagħmlu emendi fiha. Issa fl-aħħar sessjoni plenarja ġbir ta' aħħar parlament, aħna adottajna rapport tal-Kumitat tal impigi li kellu titlu l-Unjoni Ewropea kif tista' toħloq ambjent ospitabli għal eh, startups u negozji biex joħolqu aktar impjigi. U fost affarijiet oħra, ir-rapport talab lill-imsieħba soċjali sabiex eh, jużaw odot ta' regolament intelligenti sabiex iżidu l-effikaċja tal-evaluazzjoni tal-impatt kif ukoll jirreferu f'temiet li jipproponu Eh, azzjoni leġislattiva lil bord tal-evalwazzjoni tal-impatt. Tista' tgħidli inti lest li teżamina kif dan il ftejmi tal-imsieħba soċjali kull jistgħu jużaw dawn l-għodot fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Grazzi. Well, uh, thank you for this. Grazzi ta' din il-mistoqsija. Dwar L-autonomija tal-msiħba soċjali u tal-ftehimiet tagħhom iva ċertament dan huwa dritt tal-msiħba soċjali li joħorġu bil-ftehimiet ehm, autonomi tagħhom kemm fuq livell orizzontali ġifieri ta' Unjoni Ewropea jew inkella fuq livell settorjali ġifieri ftehimiet settorjali autonomi. U ċertament la darba dan il-ftehimiet autonomi jkunu fil-post u jkun hemm talba minnaħa tal-imsieħba soċjali sabiex din issir leġislazzjoni, il-Kummissjoni ċi tkun qiegħda taħtem biex tilħaq dan lan. Iżda huwa ċar li l-evalwazzjoni tal-impatt ta' autonomi kif ukoll l-evalwazzjoni tal-impatt ta' kwalunkwe proposta leġislattiva oħra dawn iridu jsiru biex ikopru aspetti differenti, ġiviri aspetti ekonomiċi, soċjali, ta' regolament, sabiex fl-ħar mill-ħar ikonna proposta ibbilanċjata u riżultati bilanċjat. U jiena ċertament lest li naħdem fl-imkien mal-Kummissarju nominat Marian Tyson ħalli nistudjaw anka ir-rapport tal-Kumitat tal-Impjigi sabiex naraw mbagħad kif din is-sistema ta' ftejmiet autonomi kif ukoll l-evalwazzjoni tal-impatt inċaqalqu um mill qudiem Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa Ulla Turines minn Alde. Grazzi ħafna Sur President, jilu kol għandi mistoqsija fuq id-dialogu soċjali. Sissa jiena sodisfatta ħafna bit-tweġibiet tiegħek fuq l-importanza ta' dialogu soċjali, iżda nixtieq nirreferi għal dak li ġara fid-dibattitu tal-plenarja f'Lulju, meta Is-Sur Juncker qal li hu jikkonsidra li hemm bżonn li jkun hemm il-minimum wage fl-Stati membri kollha u li hu ħajjieħu azzjoni propju sabiex ikun jista' jikseb dan lan. Iżda skont it-trattati u bħalma semmejt anka inti il-pagi huma l-kompetenzi tal-Istati membri. Għalhekk nixtieq nistaqsik Sur Dombrovski, inti x'miżuri ħatiħu sabiex tassigura id-dialogu soċjali u il-kompetenzi tal-imsieħba soċjali jekk il-Kummissjoni tieħu inizjattivi dwar il-pagi minimi, il-minimum wage. Grazzi. Grazzi ħafna din mistoqsija, mela. Dwar il-pagi minimi fil-stati membri kollha, ċertament din hija il-proposta li ġejja minnaħa tal-President nominat Juncker, anzi il-President elett Juncker, u li jena u koll naqbel maħħa li rridu nikoraġiċu l-Stati membri kollha li jiffissaw dawn il-pagi minimu, minimi. U aħna namlu għadin anka permezz ta' rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajis u anka permezz ta' dialogu flimkien mal-istati membri konċernati. Ovvjament aħna konxi tal-fatt li hemm modelli ta' dialogu soċjali differenti f'ċertu pajjiżi, partikolarment situazzjoni fil-pajjiżi nordiċi, fejn hemm dialogu soċjali b'saħħtu ħafna u f'dawk il-pajjiżi allura hemm tendenza li il-pagi minimi jiġu fissati mill sihba soċjali. Għalek aħna ċertament maħniex ħankunu edin namlu dan kontra rrida tal-imsiħba soċjali, jekk diġa jeżisti konsens bejn l-imsiħba soċjali? Imma mod ġenerali l-Kummissjoni Ewropea ċertament ikkoraġixxi lill istati membri li tifissa dawn il-minimum wages. Grazzi. Eh, I'll give the floor to Edward Kukan from EPP. Issa naddi l-kelma lil Edward Kukan mill-PPE. Grazie ħafna, Signora President, Sur Kummissarju, niftakar waħda mill-tweġibit bil-miktub. Meta inti ktibt li inti ħatkun qed tikkoraġixxi lill-istati membri sabiex ikollhom is-swieq tax-xogħol tagħhom li jkunu aktar jirrispondu li huma miftuħa u inklusivi. Irid ngħid, aħna nafu li l-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea qiegħda tixjih. U hemm bżonn li niggarantixxu lil dawk li għandhom aktar minn 50 sena u li huma attivi soċjalment u ekonomikament li mexxes issir diskriminazzjoni kontrihom fis-suq tax-xogħol. Għalhekk tista' tgħidli kif ħa assigura li din l-azzjoni ta' politika tiġi kkunsidrata? It-tixjih tal-popolazzjoni. U kif tistgħu tassiguraw kooperazzjoni effettiva ma' l-imsieħba soċjali f'dan ir-rispett. Dawn huma l-mistoqsijiet tiegħi u nixtieq nawguralek l-isbaħ suċċess fil-ħidma tiegħek. Uh, uh, thank you, Mr. Kukan. Uh, so, um, on uh, labor markets and uh, aging. Mela, fuq is-swieq tax-xogħol u t-tixjih. Dinja waħda mill-sfidi ewlenin li l modell soċjali u ekonomiku Ewropew qiegħed jiffaċċa li huwa ċar li huwa iżjed faċli wieħed jappoġġa modell soċjali meta dan ikollu popolazzjoni qiegħda tikber. Jo, l-inqas eh, popolazzjoniet li għandhom eh, struttura ta' eta stabli u mux waħda l-eta tixjih, għalek rridu naraw kif ħanadottaw il-sistemi soċjali tagħna, kif nadottaw il-sistemi ta' impigi tagħna u nadattaw manzi għal-realtà li eh, l-Ewropa fil-fatt eta tixjih. Huwa importanti ħafna dwar dan li aħna verament nipromovu u nikkoraġixxu lin-nies li jibqaw jaħdmu jekk huma jistaw? kif ukoll natu appoġġ immirat lil dawk il-persuni li nsabu fetata qabel il-pensjoni u li ħafna drabi kollom diffikultajiet biex isibu l-impjiegi għalhekk hemm bżonn li jkun hemm il-possibilità li jerġgħu jitħarġu u dan abbażi tar-rekwiżiti tal-età tagħhom kif ukoll il-possibiltajiet tas-suq tax-xogħol sabiex dawn in-nies verament ikunu jistgħu jibqgħu attivi kemm jista' jkun u għal perjodu twil kemm jista' jkun fis-suq tax-xogħol. Iżda din hija sfida kbira u hija sfida li ħajkonna għal snin. U rridu naħdmu flimkien sabiex ikonna tweġiba ta' politika għal din il-bidla. Grazzi, issa Jutta Steinrich mill-Grupp SND. Herr Dombrovskis, ich habe zunächst eine Nachfrage zu Ihren Äußerungen zur Entsendung. Għandi mistoqsija oħra, Sinjur, dwar il-direttiva il direttiva tal posting of workers. Signora Tyson għalet li l-indikaturi socio ekonomiċi se jkunu u koll jkunu ta' valur l-istess Inti għet li se tibdaw ta' ftit iktar kasom. Min għandu raġun? Inti jo Sinjura Tyson fl-aħħar periodu il-Kummissjoni adottat il ftejim dwar il- health and safety fil-settur tal-hairdressers. Imma ir-rwol ta' dialogu soċjali fl-Ewropa irridu nqisu. Meta dan il-ftejim meta se jiġi jaddim il-Kunsil dan il-ftejim. Iva, grazzi, għandek tlet mistoqsijiet l ewwel nett fuq il-direttiva tal-posting of workers. Iva, Signora Marian Tyson, ngħid um, li l-Kummissjoni se tagħmel reviżjoni biex tindirizza ir-riski tal-dumping soċjali. Per eżempju, definizzjoni jew ta' kif tiġi interpretata il, il sala, kif jiġi interpretat is-salarju minimu tal-istat li qed jospita. Dawn il-konsiderazzjonijiet jisa wasluna biex eh, l-interpretazzjoni tkun ġusta ġifrina għal Sinjura Marjen ta' jisim l-inizjativa taħħa naqbel maħħa, naqbel maħħa fiex li qed tagħmel. Fuq l-indikaturi ekonomiċi diġa saqsejtuni fuqha u għal darboħra ngħid li qed naqbel kompletament mal-proposti ta' Sinjura Tyson u lest li jiena nejna jekk maċ l-istess affarijiet, eh, l-istess mod kif għalet Marjen Tyson skużawni jek ma ftemniex. Issa, fuq il-hairdressers. Din hija kwistjoni komplikata għax qed nitkellmu fuq ftehim semi autonomu u l-Kummissjoni Ewropea eh, wara t-talba tal-imsieħba soċjali preparat il-leġiżlazzjoni u e, e, kummissjoni lesta li tintroduċija. Imma fl-istess ħin diġa tlabna e, irċevejna talba minn 10 stat membri biex ma namluħx dan. U anki fċertu gruppi tal-parlament mis xi ħaġa li qed tiġi attrittata b'mod universali, għalhekk irridu naħdmu mal-istati membri biex niżguraw il-fat li meta qed nippromovu din il-leġislazzjoni dan ma nagħmluhx biss biex ninkunu għamilni imma naraw li l-liġi tiġi adottati adottata min ma jemmenx mħabba fil-dumping soċjali. Grazzi. Otmar Karas mill-IPP. Fidejk. Ja, designierter Vizepräsident, äh, herzlich willkommen. Äh, iva, grazzi. Grazzi tal-li inti deċizjoni tal-parlament istom meta nitkellmu fuq il-metodu tal-komunità u qed taqbel. Mela, dan l-approċċ tal-komunità huwa importanti mħabba l-fat li jiġu protetti wkoll il-drittijiet ta' ċittadini xjonqos os eh, biex l-EMU tissaħħaħ u biex ir-responsabilta tiegħek tista' tiġi meqjusa għal din il-munita unaka, anki għall-IMF e tistgħu taslu dawn l-istudji li eh, tkellimt fuqhom jistgħu jservu ta' bażi ta' dan id-dialogu ekonomiku fil-settur. Iva, sur Karas, għamilt li numru ta' mistoqsijiet nibda minn dik tan-nofs bli bli jessem li jessir li jessef e, font nafu li hemm e, diskussjoni li għaddejja dwar din il-possibilità mhux l-ewwel darba li smajt b'dan, ċifri li jessem e, daħlet fisseħ u naħseb bħala priorità fuq medda medja ta' żmien hija biex li jessem ndaħluħ fil-qafas komunitarju għax għalissa għadu fuq f'qafas intergovernamentali. Mżon inkomplu naħdmu biex nemendaw it-trattat sabiex naslu għal dan. Dan huwa approċ ġenerali, xaħġa u kolliet fil-bidu, li tajjeb li nkunu għedin naħdmu kemm jista' jkun fl-imkien fil-qafas komunitarju. U dak li qed isir fil-frattemp u, u f'marġini oħra rridu naraw indaħlu f'dan l-isfond f'dan il-qafas. Dwar il-governanza makroekonomika diċa qed li din hija kwistjoni komplikati ħafna. Imma issa wasalna għal proċeduri differenti u livelli differenti ta' din il-governanza. U tajjeb li inresqu l-affarijiet il-livelli iktar flimkien biex naslu għal riżultat iktar universali forsi li jista' jiġi mifhum aħjar. Naħseb li dak li dun għamlu fil-revizjoni tal-prassi makroekonomiċi u anki, ovvjament, billi naħmu fil minqrib qrib mal-imsieħba soċjali Miss Jungeris mill-grupp SND. Grazzi. Jiena ħan nitkellem bl-Olandis. Sur Dombrovskis. Inti, iktar kmini, tkellem dwar il-bilanċ bejn il-politika ekonomika u dik soċjali u fuq dan se nifoka fil-mistoqsija tiegħi dan l-aħħar kien hemm ħafna dikjarazzjonijiet mill-Qorti tal-Ġustizzja. Numru ta' dawn li jitkellmu fuq libertajiet ekonomiċi anki eh, abbinati mal-progress soċjali. Kien hemm sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja li iħasbuna fuq il um, anki il-self minimu. Anki il-salarji. meta għandek xaħat li jiġi impjegat ehm, minn stat membru ieħor, naraw ċertu diverġenzi. hemm ħafna diverġenzi wkoll imħabba eh, dawk li jaħdmu għar-rashom pereżempju għalhekk. Sur Dombrovski inti x'se jkun l-approċċ tiegħek? għandek dawn il-drittijiet soċjali minn banda u libertajiet ekonomiċi minn banda l-ora. Kif inti sejr jirnexxilek tqarribhom? Anki protokoll soċjali. Sur Dombrovski, tista' tirribatti. Uh, Uh, okay, uh, thank you very much for this uh, question. So, uh, uh, so basically on the developments in a uh, labor market. Uh, mela, fuq dawn it-tip ta' kontratti divergenti fil-suq tax-xogħol, f'dawn l-aħħar snin qed naraw isu l-indikazzjoni juruna li hemm suq tax-xogħol li jaħdem fuq żewġ livelli ħafna edejat il-kontratti ta' zero hours, dawk li għadmu għarrasom ta' parsi, jikunu finta biex jaraw kif il-liġi ma jobduwix, jirnexilom jiskapolawa għalek l-istati membri minn banda iridu itejbu il-flex security tas suq tax xogħol imma fl-istess ħin iridu jaraw fej qegħdin id-djufijiet li jintużaw umbat minn nies biex jiskapulaw ċertu liġijiet Eħna fukem qed jikbru n-numru, jikber n-numru ta' nies li jgħidu li huma jaħdmu għar-rashom huma li jkunu finta. Għalhekk is-swieq tax-xogħol iridu jkunu iktar l-istess u ma jkonniex suq tax-xogħol li eh, huwa fuq żewġ livelli ġifieri nies li m'għandhomx protezzjoni u dawk li għandhom iżejjed. Dwar is-sentenzi tal-CJ eh, Pala reprezentant tal-Komissjoni Ewropea jiena naħseb mandiċ um, nikkummenta fuq dawn is-sentenzi. Rridu nirrispettaw il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja id-deċiżjonijiet tagħha u nimplementawhom fil-fatt, imma dejjem nippruvaw naraw li l-affarijiet imorru għall aħjar Grazzi ħafna. Ivana Maletic mill-PPU. Grazzi ħafna, Signora President, Is-Sur Dombrovskis. Jiena sodisfatta li inti ġejt issa nominata l-ħatra ta' komissarju għal politika ekonomika u soċjali. Għandek l-esperjenza, għandek u kol l-ekspertiz, għandek il-kuraċ, determinazzjoni, Jena kelli ċans li naħdem l-esperti tijak li kienu enu il-Kroazja fin-negozjati eh, biex nebenefikaw bil-fondi Ewropej. U jiena dejjem impressjonawni l-uffiċjali tal-gvern tijak kem kienu mħarġa, kem kienu kapaċi. U fuq dan jiena nifraħlek, sinjur. Issa, fuq il-rekomandazzjoni speċifiċi tal pajsi u anki l-użu tal-fondi Ewropej u tista' tgħidilna kif nistgħu nsolvu l-problemi tal-pagamenti tal-budget tal-Unjoni li jmorru fil-istati membri għax dan huwa wieħed waħda mill-affarijiet li xeklu l-investiment u tkabbir. Grazzi. Grazzi għal dawn il-mistoqsijiet mela fuq il- dawn ir-rekomandazzjoni speċifiċi tal-pajjiżi, naħseb li dan il-punt palissa eh, edin niprattikaw l-istati membri, edin jinnegozjaw il-ftejmi ta' eh, eh, sħubija u programmi għafas mal-Komissjoni mal Ewropea u għazmin meta qed jinnegozjawhom. Il-prioritajt tal-Komissjoni hija li nisguraw li l-finanzjament ta' eh, koezjoni jaqblu mal-rekomandazzjoni speċifiċi tal-pajis u li huma immirati biex dejjem jizguraw aħjar l-iżvilupp ekonomiku, il-tkabbir, anzi il-fatt li kunem iktar xogħol, iktar postijiet ta' xogħol u nenfasizzaw ir-rwol tal-Fond tal-Unjoni Ewropea, l-Fond Soċjali. Issa, fuq il-pagamenti kif isiru, eh, fil-fat dan, dan, din it-tema ma jgħawx fil-kompetenza tal-mandat tiegħi eh, huwa tal-kummissarju liħor um, Sur Kajtinen imma aħna li naraw huwa li fil-budgets ta' annwali dejjem imorru għala ammonti inqas minn dak li insibu fl-MFF. U hemm ftehim interistituzzjonali il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea jridu jkomplu jinsistu li anke l-Kunsill jirrispetta dan il-ftehim interistituzzjoni inter, -istituzzjoni, inter bejn l-istituzzjonijiet biex ma nħolqux kriżi ta' pagamenti. Grazzi. Javier Lopez fi sem l-SND jek Buenas tardes. Wara nofsinhar it-tajjeb. Bħalma taf eh, tajjeb inti jew għandek taf il-pjanijiet ta' riforma posti mitrojka trojka f'dawn l-aħħar snin kienu drakonjani waslu għal eh, tuħ tal-budget eh, l oqsba pubbliċi u diżastri bħala effetti soċjali. Hemm vera ftit pajjiżi li huma aħjar minn erba' snin ilu, hemm ħafna pajjiżi huma ħafna qar. Għalhekk hemm dawn l-effetti ekonomiċi kontraproducenti u dan kollu applikat b'nuqqasijiet ta' leġittimità demokratika ċar ċari. Il-President Juncker impenja ruħu waqt l-investitura tiegħu li jagħmel evalwazzjonijiet tal-impatt fuq l-effett soċjali ta' din ir-riforma. U l-mistoqsijiet tiegħi huma dawn xiex ħaj konsistu dawn il-pjani ta' valuazzjoni? soċjali ma eżattament kif it-tiniret inti tista' tigarantixxi li dan mhux ħajjisfa fi xej dawn evalwazzjonijiet u t-tielet net jekk hemm xi evalwazzjoni, jekk ikun hemm xi evalwazzjoni tindikanna li għandha impatt negattiv fuq soċjalment fuq proposta jekk għandha proposta effett negattiv fuq is-soċjetà, inti ħadd irtira jew le? Uh, jā, tad paldies par jūsu uh, jautājumu. Uh, faktiski mēs jau samērā daudz uh, šīs noklausīšanās laikā esam uh, diskutējuši. Grazie, Mr. Sietiek, Matul dan ismieħ Diġa, diskutejna pjuttost fit-tul il-kwistjoni ta' deċiżjonijiet illi ttieħdu meta aħna konna qegħdin nirkupraw, nirpiljaw mill-kriżi u salim punt l-azzjonijiet ta' trojka laqtu jew ma laqtux l-impjiegi u l-konsegwenzi. Kellhom konsegwenzi soċjali jew ma kellhomx. Il-mira tal-Komissjoni ġdida hija li tirranġa il-pożizzjoni attwali u tieħu deċiżjonijiet mhux biss għall-bażi ta' sostenibilità finanzjarja imma permezz ta' twettiq ta' studi ta' impatt soċjali. President elett tal-Kummissjoni u s-Sinjura Tyson, il-Kommissarju nominat għall affarijiet soċjali, ħajkollhom l-input tagħhom xjatu f'dan ir-rigward u jiena ħanaħdem jitfit ma' kollegi ħalli niżguraw li dan l-impenn ma jibqax biss fuq il-karta imma jitwetta. Grazzi. Heinz Becker mill-PPE Kjoġbok. Grazzi, Signora President. Sur Dombrovskis. Pala membru mill-Awstrija tal-Kumitat għall-Impjegi u l-Affarijiet Soċjali jiena nilqa dak li jintijed dwar id-dialogu soċjali u rwol tal-imsieba soċjali fl-Ewropa. Madana kollu ħafna mill-problemi fl-Unjoni Ewropea għal-politika soċjali huma problemi li nistaw ngħidu li feġġu minħabba l-istati membri nistaw nipromovu it-talim fuq il-bank tal-iskola ġifiri nitalmu mill-istati membri l-oħra u nipruvaw naplikaw dak li qed jiġri band oħra l pajjiż tagħna stess. Forsi jkun hemm regoli, xi tip ta' regoli vinkolanti dwar dan fl-Ewropa. Din hija xi ħaġa li inti għamilta fil-pajjiż tiegħek fil-Latvja fil-verità. Grazzi għal mistoqsi tiegħek. Dwar is-sussidjarjetà jidher biċ-ċar li l-Unjoni Ewropea titħaddem għabbażi ta' dan il-prinċipju dawk il-kwissjonijiet li jistaw jiġu indirizzati fuq livell tal-Unjoni Ewropea u fej jingħata valur miżjud Ewropew biċ-ċar Dawk il-kwistjonijiet qed jiġu indirizzati fuq livell tal-Unjoni Ewropea u l-intenzjoni tal-Kummissjoni hija li żomm mal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Imbagħad dwar l-iskambju tal-aħjar prassi. Anke jekk naraw x'kienu l-esperjenzi nisiltu mill-esperjenzi ta' stati membri oħra. Dinja xi ħaġa l-Kummissjoni Ewropea qed tħeġġiġa bil-qawwa u anke fil-dawl ta' x'inizjattivi bħal dawk marbuta mal-ħiliet, taħriġ professjonali. Nemmen li hemm valur jekk per eżempju naraw il-modelli tal-Ġermanja u tal-Awstrija tas-sistema ta' edukazzjoni doppja. Sistema l-er u naraw jekk f'xi stati membri oħra hemm xi elementi li jistgħu jiġu applikati. Għaliex problema ċara li qed niffaċċaw fis-suq ta' xogħol tagħna fost bosta problemi oħra hija illi hemm binar żbaljat tal-ħiliet. Ifieri min qed jiġi mħejji mis-sistema edukattiva tagħna fil-verità suq tax-xogħol m'għandux bżonn persuni mħejjim dawk il-mod irridu naraw x'in ir-rabta bejn il-ħiliet u rekwiżiti ta' suq ta' xogħol. Jurgen Berinski mill-SND jek jogħġbok. Vice President nominat. Id-direttiva dwar Single Member Private Liability Companies parti mill-gvernanza tal mill-pakket tal-gvernanza tal-kumpaniji tal gvernanza tal kumpaniji semmi id-drittijiet bażiċi għal ħaddiema dritt tal-informazzjoni, konsultazzjoni u sem mifrux. U sem fil-bordijiet tal-kumpaniji f'di situazzjoni. Timpenja ruħek li tirtira din l-appozz ta' direttiva u toħroġu proposti konkreti dwar din il-lakuna Dan ix-xaq tant perikolus f'dan l-abbosta direttiva u jiġi eliminat bisħieħ. U tibda round ta' konsultazzjoni bejn l-imsieħba soċjali u ma tarġax id-daħħal qatt bħal dan sakemm ma jkunx hemm ftehim sħiħ li drittijiet tal-ħaddiema fil-verità qegħdin jiġu garantiti. Tajjeb wisq. Grazzi għal mistoqsija tiegħek. Dwar il-prinċipju gwida tal-Kummissjoni il-ġdida dan semmejtu kemm il-darba huwa l-insaħħu il-koerenza bejn id-direzzjoni ekonomika u soċjali ħalli niżguraw protezzjoni fost l-oħrajn. Fost bost affarijiet il-protezzjoni tal-ħaddiema. Ma nistax nitlob ma nistax nikkummenta u nitolbu skuża hawnhekk, ma nistax nikkummenta dwar id-direttiva speċifika, imma les nagħtiha titwila li nirċivi gwida mill kummissarju nominat għall affarijiet ekonomiċi u għall affarijiet soċjali, is-Sinjora Tyson, jekk kif qed tgħid inti ikun hemm dawn il lupos dawn il-lakuni perikolużi li jiġu skoperti. Il-Kummissjoni iva tkun tista' tirtira din l-inizjattiva. Nafu l-President Elet Juncker għal li fiħdan il-qafas tal-programm RIFIT eh, meta jindirizza regolamentazzjoni aħjar u semplifikata huwa jista' jqis possibilità li jirtira ċertu proposti leġislativi u iva għanna nindirizzaw din il-proposta speċifika għal darboħra nitolbok skuża ma nistax nikkummenta dwar din id-direttiva issa imma flimkien mal-Kummissarju nominat Tyson jiena lest illi nindirizza din il kwissjoni Nista' nagħtik tweġibiet oħra fuq bażi bilaterali, naturalment. Eva Parvanova mill-PPE. Grazzi, Sur Dobrovskis. Nisab hawnhekk. Qed nieħu gost ħafna li narak hawnhekk bħala viċi presidenti nominat il-qajt miegħek fuq bosta, bosta okkożjonijiet fis-samis tal-PPE fejn inti eh, u rejt kem kienu effettivi l-linja ta' politika tijak u riformi tijak fil-Latvija, pajizi, il-Bulgarija. U għan li segwi dan l-eżempju pozittiv li intwera l-bira fil-elezzjonijiet nazjonali fejn partit tijaj kellu rebħa konvinċenti kontra l-avversarju u l-ini tijaw. inkun naf ħaġa minn għandek, il-pożizzjoni tiegħek fuq suġġett importanti mhux biss għal pajjiż tiegħi imma l-proġett Ewropew in ġenerali. L-Ewropa fuq żewġ binari, binarji, ilha inna narawha din it-teddida vizavi l-Ewropa l-aktar minn dufaqqat kriżi finanzjarja u kol integrazzjoni tal-istati membri fi zona euro. Inti, pala viċi president, kif tista tassigura li ma mux ħajkun hemm Ewropa fejn aktar integrazzjoni tal fi zona euro twassal għal l-izzarmar tal-Ewropa inqas integrazzjoni u kif fa' tisgura li l-istati membri jiġu trattati fuq l-istess livell. Tajja pwis, grazzi għal-mistoqsija tijak. Fil-kummenti ta' introduzzjoni tiegħi jiena wkoll semmejt il-ħtieġa li l-Unjoni Ewropea għandha biex tevolvi flimkien. Il-28 stat membru f'daqqa semmejt il-ħtieġa għadżona euro li għandha tibqa' miftuħa għall-istati membri l ġodda biex ikunu jistgħu jissieħbu fiha. Imbagħad hemm ħtieġa oħra inħarsu il-funzjonament effettiv ta' suq intern tal-Unjoni Ewropea, iġifiri is-suq intern tal-Unjoni Ewropea ta' 28 stat membru. Naturalment, dan ifisser li hemm linji ta' politika, kwistjonijiet li jolqtu iż-żona euro għaliex dawn il-pajjiżi qegħdin jasmu l-istess munita. Iżda Iż-żona euro fl-istess waqt m'għandix isir xi ħaġa esklusiva li teskludi u li tikkomprometti s-suq intern tal-Unja Ewropea dawk id-deċiżjonijiet li rigwardaw is-suq intern għandhom jittieħdu fuq livell ta' 28 stat membru. L-affarijiet huma ċari daqs il-kristall u l-Kummissjoni Ewropea ħażhom ma' dan il-prinċipju, grazzi. Thank you, I'll give the floor to Grazzi ħafna. Issa nad il-kelma l-Marja Ħawra Rodriguez mill-SND. Sinjur Dobrovski, jiena naħseb li jekk inti verament trid il-kriżi, hemm bżonn li inċqalqu l-prijoritajiet tagħna. U jiena naħseb li l-priorità u l-perjodu li jmiss għandha tkun l-investiment u l-ħolqien tal-impjiegi u mhux konsiderazzjoni fiskali kemm jista' jkun malajr. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din, inti tista' timpenja ruħek li kollok din il-priorità ewlenija ġbil investiment l-ħolqien tal-impjegi għall-AGS li miss, għal CSR li miss, u inti tista' tispjeganna kif għandek l-intenzjoni li tuża il-flessibilità li hija parti mill-patt tal-stabilità u tkabbir propju b'dan lan? Grazzi. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija ta' segwitu? Palma għal mod ċar, <laughs> skużawni, etnejja jgħid il-kellim, palma et mod ċar fil-kummenti ta' ftuħ tiegħi il-priorità tal-Kummissjoni ġdida huma propju l-investiment tkabbir u l-impjiegi U r-riċerka fuq ek ħatifoka, inkluz fl gs li jmiss, u dinja xaħġa li għednija kemm il-darba u l-għala mod partikolari Juncker jiena ta' imma anka eh, komissarju nominati oħra issa fuq il-flessibilta fiħdan il-pat ta' stabilita u tkabbir aħna nafu li hemm numru ta' oqsma fejn inti tista' tuża din il-flessibilta, inti tista' tuża il-waiver fil-qasam preventiv jekk it-kabbir ta' pajjiż ikun taħt zero jew inkella l-output gap ikun taħt zero berba fil-mija meta suppost dawn ikunu bejn wieħed u nofs taħt iż-0 sa 4 fil-mija taħt iż-0, dan ifisser li eh, m'hemmx aġġustamenti jew inkella aġġustament żgħir, da hemmhekk hemm klawżola ta' riformi strutturali li għandha ċerta marġni ta' sigurezza hija waħda li tista' tuża għal riformi strutturali li għandhom riżultati ċari pożittivi fiskali fil-perjodu li ġejjin u fiż-żewġ binari hemm klawzola ta' salvataġġ ġenerali għalhekk jekk ikun hemm tnaqqis serju fl-Unjoni Ewropea fiż-żona euro, hemmhekk tadatta l-aġġustament fiskali jkun hemm skadenzi iżjed faċli, jew inkella mbagħad iċ-ċibda tiċċaqlaq lejn l-MTO. Hemm oqsma oħra mbagħad ta' ċertu flessibilità Iżda huwa ċar li hemm il-flessibilità fil-patt ta' tkabbiru stabilità u l-Kummissjoni ġdida hija lesta imma li tużaħ imma li tużaħ mod indaqsa l-Istati membri kollha. Grazzi. Thank you and then it... Issa il-Sur Langen li ħajkun l-aħħar kellim. Iva, grazzi ħafna, Sur Dombrovskis. Inti rejtna b'mod ċar permezz tal-azzjonijiet personali tiegħek fil-pajjiż tiegħek li inti tista' tipperswadi lin-nies li inti tista' twetta tfaddil li tista' tagħmel riforma u taqleb ekonomija l-Eurobonds jisiet dejn, ġviri dawn is-soluzzjonijiet qed jiġu ppreżentati anke l-użu tal-ISM. U dawn huma kollha idejat li huma promettenti milli jidru imma fil-verità kemm qegħdin jippromettu. Mela, għandi mistoqsija speċifika. Aħna l-artiklu 6 għal każijiet ta' risoluzzjoni ta' eh, tilwim u konflitt. F'dan il-każijiet x'ħat għamel inti? X'tagħmel fil-każ li pajjiż irrid jitlaq mill-ewro? Iva veru biex dan isir hemm bżonn ta' bidla fit-trattat. Fil-fatt, l-Svezja tikkonforma mal-rekwiziti kollha tal-euro iżda minn aspett politiku ma tridx tingħaqad. Irrid jiġi f'dak il-każ, grazzi. Mela għal darboħra grazzi eh, għal dawn il-mistoqsijiet jek Minister Zbanem Tnej, l net fuq it-qassim ta' xogħol bejni u il komissarju nominat Moskovici bħalma semmejt aħna għanna l-intenzjoni naħdmu bħala tim flimkien Aħna għanna l naħdmu mill-viċin ma' xurxin u qed nara r-rwol tiegħi bħala koordinatur. U mhux bħala supervizur jew xi ħadd li ħaj jipprova jagħmel micromanagement ta' ħidma tal-Kummissarju. Għalek, aħna diġa konna edin diskutu mal-Kummissarju il-nominat Moskovici fuq numru ta' aspetti inkluż il reprezentazzjoni esterna kif ukoll din il-kwistjoni li namlu proposti ta' politika konġunti fejn huwa ċar li il-Kummissarju jkun qiegħed jagħmel ix-xogħol tiegħu iżda fl-istess ħin irid ikun hemm il-possibilità li il-Viċi President jagħti l-input tiegħu. U dan isir fi stadju kmini fil-teħid ta' deċiżjoni sabiex ikun nistgħu ngħidu li din hija proposta konġunta aħna qbilna fuq dan u l-prinċipju sottostanti u palissa it-timijiet tagħna qegħdin jaħdmu sabiex ikollhom aktar deskrizzjonijiet speċifiċi li għandha wkoll tkun hemm bħalma intqal mill President elett, ġviri, f'dawn il-ġemat li jmiss tal-ewwel ġemat tal-mandat. Issa dwar il-pajjiżi li nsabu barra miż-żona id euro inklus l svezja ovvjament aħna nafu x'inhi s-sitwazzjoni tal-Iżvezja, aħna nafu r-riżultat negattiv tar-referendum u ovvjament aħna nafu il trattat f'dan il-qafas x'jgħid f'dan il-kuntest, iżda huwa ċar li l-Kummissjoni ma tistaġġiel l-ebda pajjiż fiż-żona euro Għalek jena naħseb li iż-żona euro għandha tkun miftuħa, għandha trid tkun tista' taċċetta stati membri ġodda iżda ma nemminx li aħna nistgħu inġelu l ċaħat li ma jrix jidħol fi żona euro biex jidħol, grazzi.